Chers collègues, je vous propose de commencer notre réunion. Vous prions de m'excuser. Mela, nistaw nibdew <clears throat> illa għatana, jiddispieċini li wasal daċħajn tart. Kif konna ftemna l-bera fil-bidu, niproponi li nitkelmu fuq il-punt 17 tal-agenda, ċoħe il-rapport tal-onorevoli Cornelis li huwa abbozz ta' opinjoni fuq it-test leġislattiv fuq il-Komitat Afet fuq l-istrument ta' assistenza pre-adezjoni. Nati il-mikrofonu li rapporter. Grazie. Jena ħdimt principalment fuq il-pajizi tal-Balkani f'dawn l-aħħar snin. U rajt x'jistgħu x'ma jistgħux jagħmlu il-fondi pre-adeżjoni. Tkellimt ma' ħafna organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili, il-imsieħba soċjali, il-Kummissjoni Ewropea u anki partit interessati oħra. U b'din l-informazzjoni Umbat għamilt xi bidlit fil-dokument tiegħi. Punt importanti illi kien diġa fil-proposta oriġinali tal-Kummissjoni, ċoħe illi mux se jkun hemm distinzjoni iktar bejn il-pajizi kandidati u pre-kandidati għal eligibilità skont il-komponenti differenti tal-fondi. Kolla se jkunu eligibli għal assistenza soċjali u għall impiegi Il-punti principali li biddilt fil-dokument huwa illi jiena inħoss illi il-flus tal-IPO għandhom jiġu użati biex isaħħu l-investimenti eh, internazjonalment u anki nazjonalment u illi il- emżon inneħu il-frontieri bejn il-komponenti differenti eh, bini tal-kapacità eh, svilupp rurali eh, agrikolu, eh, kooperazzjoni territoriali, reġjonali. Dawn huma kollha fondi illi fil-komponenti jeżistu separatament u ma jistawx jitħaltu faċilment. Illi bekk ħafna pajjiżi jitilfu bosta opportunitajiet. Per eżempju, meta ikun hemm fabbrika illi kollha bżonn ta' Eh, triq biex najdu hekk mill-motorway sal-fabrika u u kollom jużaw gruppi eh, lokali u jkunu jistaw jużaw il-fondi il eh, biex jamlu dawn xolijiet Jina u koll inkludejt il-mainstreaming tal-gender ta' sessi u mux bis fil-komponenti soċjali ma' kif ma' oħrajn għaliex huwa importanti per eżempju għall izvilupp rurali u għall-agrikoltura. Saħħat ukoll ir-rwol tal imsiħba soċjali, il-bżonn li nibnu il-kapacità għall-organizzazzjonijiet tal- eh, min iħaddem u tal-unions biex jihdu sem anki fil-dialogu soċjali Ewropew, għax bħalissa f'ħafna pajjiżi tal-adeżjoni il- il-unions mandomx fiduċa u l organizzazzjoni ta' ħaddem fejn jeżistu <laughs> huma pratikament kartelli. Flipa, l-imsieħba soċjali mandomx l-attenzjoni li għandhom f'postijiet oħrajn. E, edin jiġu trattati bħala organizzazzjoni ta' soċjetà ċivili u mux qed jihdu sem fil-proċess leġislativ. E soċjetà ċivili wkoll hija importanti u hemm bżonn tiġi konsultata iktar biex tinħoloq demokrazija vera u saħħaħt dak il-punt u ukoll il-rwol il rwol tal parlament saħħaħt ukoll dan ir-rwol. Il-Kommissjoni Ewropea edha għandha f'moħħa li jkollha għafas eh, komuni strateġiku li lipa biex jagħti iktar uh, Eh, għad eh, koerenza u fokus u tammini faħara ma jinħoss li il-Parlament u soċjetà ċivili għandha tiġi involuta fil- eh, fit-tfassil ta' dan il-dokument, iktar mill-i u jina tukoll li il-rapporti ta' progress tal-pajizi illi ninvestu ħafna xogħol u attenzjoni fil-Parlament Ewropew għandhom jiġu eh, jusa meta jinkidbu dawn il-pajizi ta' strateġija għal pajizi speċifiċi. U l-aħħar bidla li nixtieq nisħaq fuqha hija li fil-proposta tal-Kummissjoni hemm miktub illi il-pajjiżi se jkollhom il-ġestjoni tal-assistenza huma stess sakemm jibnu l-kapaċità u jiena żitt li anki l-kontra għandu jeżisti, ċoħ jekk il-taħita deċiżjoni u il-kapacità amministrativa tal-pajjiżi eh, titnaqqas, per eżempju billi kunem ġliet intern politiku jew bojkott tal-parlament jew breakdown tal-demokrazija, allora f'dan il-kas il-ġestjoni titneħħa mill-pajis. U koll, jena nħares qoddim mal-ħidma għal-ħidma ma' shadow rapporteurs u anki illi nisma il opinjonijiet u l-kommenti ta'kom. <clears throat> Grazie President. Nirringrazzja signora Steinrich eh, l-rapporter ta' rapport eccellenti li inkludiet l-proposti tagħna importanti fuq ir-rwol ta' soċjetà ċivili kif ukoll l-importanza tad dialogu soċjali u tal-unions. Speċjalment meta nitkellmu fuq riformi bidliet radikali fil-pajizi kandidati. Il-rapporter ti prevedi 1.5% tal ajnuna finanzjarja l-organizzazzjonijiet lokali u reġjonali. Eh, ħaġa li l-grupp tagħna tappoġġa. Barra minnek, fil rapport għanna nitolbu li l ajnuna għanda tenata lil pajizi war li kunem konsultazzjoni mill partit Soċjali. Kien hemm problemi fil-passat għaliex il-Partit Soċjali ma ġewx involuti. E, Tisħiħ tal-Partit Soċjali e, fil-dialogu soċjali, kuntat bejn l-organizzazzjoni tal-Istatu, l-organizzazzjoni tal-soċjetà ċivili, dawn il-kontatti għandhom jiġu msaħħa. Dawn huma talbiet li e, jħorġu mill-ONU NGOs illi aħna tkellimna magħhom u l-programm ġdid Ewropew għandu jorganizza avvenimenti ta' informazzjoni eh, fl-organizzazzjoni ta' soċjetà ċivili. Hemm impenn lokalment, però hemm ħafna drabi hemm kwistjoni ta' burokrazija u nuqqas ta' informazzjoni. Jiena nittama li jkun hemm iktar eh, kooperazzjoni u un un nfaħħar il-ħidma ta' rapporter. Hemm xi ħadd jew nixtieq jagħmel xi kumment fuq dan ir-rapport? Mm, Il-rappreżentant tal-Kummissjoni mhumiex preżenti lanqas li jixtiequ jitkellmu tal-anqas. Mela nistgħu ngħidu illi għalaqna b'dibattitu qasir Il-rapporter tista tikkonkludi. <laughs> Iva, jena nista nikkonkludi, jena nishtiq nikkonkludi. U mandiċ għalfejn nitkellem fit-tul biex nikkonkludi lanqas. Grazzi ta' Signora Steinruck tal-klim eh, ġentili taħħa u jena kontenta li hija taqbel perfettament. Jena naħseb illi il-bicċa fuq is-soċjetà ċivili hija importanti ħafna aħna Eh, investejna ħafna flus u ħafna sforz biex nibnu il-soċjetà ċivili, ma l-pass li jmiss li konna xi proċeduri min-naħa tal-awtoritajiet biex jinvolvuhom għax inkella ma tagħmilx ma jagħmilx sens. Hija semmit ukoll il-1.5% eh, tal-finanzjamenti. Forsi fuq dan nista' nagħmel kumment għal snin dina kienet weda illi il-kwantità ta' fondi li se tmur eh, li ħatinata li soċjetà ċivili ħat tirdoppja eh, ħat tiġra għaddoppjata. Dina da għatma seħħet u l-ċifra da baxxa u aħna l stant eh, kalkolajna suppost tkun il-perċentuali issa għax l-ammontari tal-flus dejjem tela. Għadra xanda tkun il-perċentuali biex tirdoppja u fl-aħħar wasalna f'dan il-kalkolu tal-1.5%. Naturalment se jkollna diskussjoni twal u fl-aħħar probabilment fil-Kumitat Afet e, se tiġi solvuta di, ma irridu ribatu dan il-messaġġ għawi. Jina u koll eh, ħares l-qoddim biex inkun nista naħdem anki mal-shadow eh, rapporters l-oħrajn fil-futur. Grazie. <clears throat> Mela, etnej ta' april f'nofsinar hija l-iskadenza għall-emendi illi umbat neżaminaw 23 u 24 ta' april kompromessi fit-30 ta' Mejju, eh, jiġu adottati fil-31 ta' Mejju biex mbagħad il-Kumitat għafet ikun jista' eh, jiddiskuti il-rapport u jieħu nota tal-pożizzjoni tagħna fis-7 ta' Ġunju. Issa eh, nala u nagħmel sospensjoni sa' desaw nofs Eh, sa' kem jaslu il-kollegi fid disawnofs Nitlof Eh, eh l-interpreti tajt il-President. Bien, chers collègues, je vous propose de commencer parce que les rangs se sont remplis. Mela kollegi nista nistaw nibdew il-votazzjonijiet memx għalfej eh, nistennew iktar. Mela kif diġa tilkom il-bera fil-bidu tal-laqa, nibdew bil-votazzjoni. Nirringrazzjakom ta' silenzju. Mela, nibdew univutaw fuq il-punt 13 tal-Onorevoli Zimmer fuq l-applikazzjoni tal-prinċipju ta' ugwaljanza ta' eh, ħlas uh, bejn il-ħaddima irġilu il nisa għall-istess valur jew eh, għal għal xogħol għall-istess xogħol jew għall xogħol tal-istess valur. Paragrafu wieħed Kompromess wieħed, prezentat minn erba' gruppi favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Unbat wara l-paragrafu wieħed, emenda ħamsa. Il-rapporter jiproponi astenzjoni. Favur kontra astenzjonijiet mux kulħadd vota pero jider illi huwa approvat. It-tieni paragrafu, kompromess bi eh, erba gruppi eh, emenda orali e, prezentat, e prezentata bil-miktub oġezzjoni le, mela nivutaw il-kompromess favur, kontra, astenzjonijiet. Namlu verifika fuq il-kompromess B. Kulħat għandu il-karta tal-vot? Għajdu li jek mandkomx il-karta tal-vot? Votazzjoni għadha miex maluqa? Għal stantat nistaw nbidlu r-riżultat. Kulħadd ivota tajjeb minn mela l-votazzjoni magħluqa. 19 favur, 24 kontra, mela maddiċ. Mesta mela nivvutaw l-emenda numru 6. Favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Namlu verifika, mela le. Tajjeb. kulħat vota votazzjoni magħluqa. Ħdax favur, 32 kontra, ma ditx. Emenda seba, Hirsch, favur, u l-emendi 8 u 9 li huma identiċi. Favur għad dawn it-tlet emendi favur kontra astenzjonijiet nerġgħu nagħmlu verifika. Verifika fuq l-emendi 7, 8 u 9. Ir-rapporter huwa kontra. Votaw kollha, votazzjoni magħluqa. 21 favur. Le, 22 favur 21 kontra mela din l-emenda għaddit. L-emendi l-oħrajn jaqaw, l-emenda 11. L-emendi l-oħrajn kompatibli, sanaddu għall-emenda 10, favur kontra astenzjoniet għaddit. L-emenda 11, favur kontra astenzjoniet għaddit. L-emenda 12, ta' Sur Darden. E, tnax 12 taqa. Mela naddu għall-emenda 13 plam. Il-rapporter titlob li tastieni. Favur kontra astenzjoniet għaddit 14 plam. Favur kontra astenzjoniet għaddit 15. Favur kontra astenzjoniet għaddit 16 McIntyre favur kontra astenzjoniet maddiċ 17 Zimmer favur 17 favur mena nerġanajt favur għal 17 inti ma ma rajċ et titlop li kunem verifika minn ma tħares lejn l-oħrajn namluha jekk hemm eh, dubju, favur, kontra, astenzjoniet fuq 17 għaddit, mela 18 favur, kontra, astenzjoniet għaddit, eh, 19 favur, kontra, astenzjoniet għaddit. Paragrafu 3, kompromess ċe, eh, ħames eh, gruppi prezenta, favur, kontra, astenzjoniet għaddit. Wara il-paragrafu 3, emenda 24, plam, emenda orali eh, Sur Serkas. Il-grupp soċjalista ma jaqbilx illi jisir vot fuq l-emenda orali. Mela, eh, mela namlu l-votazzjoni fuq l-24 minar emenda orali. Favur kontra stenzjoniet l-emenda 24 fil-versjoni oriġinali taddi. Wara paragrafu 3 emenda 25 favur kontra stenzjoniet taddit. 26 Israel favur eh, kontra astenzjonijiet għaddit, 27 rabti Estrella favur kontra astenzjonijiet għaddit, 28 McIntyre favur kontra astenzjonijiet għaddit, 29 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 4. Kompromess D. Prezentat minn erba gruppi. Favur kontra astenzjonijiet namlu verifika fuq il-kompromess D. Il-votazzjoni miftuħa, kolħat vota votazzjoni marruqa. 26 favur, 18 kontra. Għaddit. L-emendi l-oħrajn jaqaw wara l-paragrafu 4, l-emenda 34 favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. Wara il-paragrafu 4 Emenda 35 Estrella favur kontra astenzjoniet, għaddit 36 McIntyre favur kontra astenzjoniet, għaddit. Paragrafu 4 għanna kompromess E E prezentat minn ħames gruppi favur kontra astenzjoniet, għaddit wara l-paragrafu 4 emenda 38 McIntyre favur kontra astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 5, e, emenda 42, manner, favur, kontra, astenzjoniet, maddiċ. 43. Kinga Kudz favur kontra astenzjonijiet għaddit. 39. Benamias kompatibli favur kontra astenzjonijiet għaddit. Pero se namlu verifika minix żgura fuq l-emenda 39. Kulħat vota votazzjoni maluqa 20 favur, 24 kontra maddiċ. U issa nistaw nżidu l-emenda 40 tal-Sur Bulon. Favur, kontra astenzjoniet, għaddit. Emenda 41, bizzotto. Eh, kompatibli nipotaw fuq l emenda orali. Mawx pozizjon, oppozizjoni għall-emenda orali, Mena nistaw nivotaw fuq u 41 kif inhu mibdul, favur kontra, astenzjonijiet jider li l maddeċ Imma nista namlu verifika fuq l-emenda 41. Kulħat vota votazzjoni maluqa. 17 favur, 26 kontra. Maddeċ. Wara paragrafu 5, kompromess F E prezentat erba gruppi. Favur kontra astenzjonijiet. Għaddit. Emenda 45. Katazina. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. 47. Estrella favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Paragrafu 6. Emenda 48. Sajja. Favur kontra. Astenzjonijiet jider li li ma deċdi ma namlu verifika fuq l-emenda 48. Kulħat vota votazzjoni u 21 favur, 23 kontra, ma deċ. Mela l-emenda 54 favur. Kontra astenzjoniet għaddit. 49 ma taqa, nisaw 40 taqa. L-emendi 50, 51. Tnejn u ħamsin, tlieta u ħamsin u ħamsa ħamsin kollha għal daqstant wara l-paragrafu 6 issa nivvotaw fuq 56 eh, zuber favur kontra astenzjoniet għaddit 57 kupakis favur kontra astenzjoniet għaddit 58 darden favur kontra astenzjoniet għaddit E paragrafu 7 emenda ta' kompromess G e prezentat minn tliet gruppi favur kontra astenzjoniet namlu verifika votazzjoni miftuħa. Fuq il-kompromess G. Kulħat vota votazzjoni maluqa. 20 favur, 13 kontra, mela l-emenda għaddit. Mela wara l-paragrafu 7, issa għanda l-emenda 66 ta' sur favur, kontra. Astenzjonijiet minn tkomx qed tivvutaw verament attivament namlu verifika. Mela 66 votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota? Votazzjoni marruqa? 35 favur, 7 kontra. Għaddit. għamilna ħmerija. Eh, Il-President għajt li għamlet zbal fuq il-paragrafu 6 mela ħanerġaw lura u jiena qed nereferi fuq l-emendi 52 u 53 illi huma kompatibbli mal-emenda 54 eh, illi konna deġa votajna fuq. Allora taqblu ma dan? Anki il ħamsin jaċaħat. Allora issa nivvotaw il-50, il-52 u 53 tablu u jiddispjaċini, nitlob skuza. Mod partikolari, nitlob skuza lill-awturi, mill-dawk li kitbu l-emenda, l-emendi. Nerġaw l-ura, mela, paragrafu 6, emenda 50, hirx, favur, kontra, astenzjonijiet. Namlu verifika fuq l-emenda 50, votazzjoni miftuħa. Kulħat vota votazzjoni mal-waqa. 44 favur, 15 kontra. Għaddit. Mela, 52 taqa, u nistaw u issa 53 ta' Steinbrook. Favur għal 53. Kontra, astenzjoniet, għaddit. Grazzi tal- tal-votazzjoni tagħkom. Issa nerġgħu nkomplu b'67 estrela Żewġ partijiet. L-ewwel parti mingħajr il-klim jekk il-rata ta' impigi tan-nisa sa' l-istrateġija Ewropa 2020. Min huwa favur ta' din il-parti favur astenzjonijiet għaddit min irid iżid dawn il-klim favur kontra astenzjonijiet. Namlu verifika għattini votazzjoni għamilna, għattini parti. Votazzjoni miftuħa, kuħat vota Votazzjoni marruqa. 30 favur, 13 kontra, mela għaddit. Ad Wara l-paragrafu 7, l-emenda 69 Fubakis, favur kontra astenzjonijiet, għaddit. 70 darben, favur kontra astenzjonijiet, għaddit. 71 Cornelis, Cornelis oħrajn favur kontra astenzjonijiet. Namlu verifika fu 71. Votazzjoni miftuħa. Kulħati vota Tajja, kulħadd segwa l-lista tal-vot. So, votazzjoni magħluqa. 20 favur, 24 kontra maddeċ. Wara paragrafu 7 l-emenda 72 tal-Sur Bolon e, b'emenda orali. E, e, Mem lebda oppozizjoni għall-emenda orali 72 kif nu mibdu, favur kontra astenzjonijiet. Għaddit, l-emenda 73, favur kontra astenzjonijiet, ma deċ 74 favur kontra astensjoniet għaddit 75 plam favur kontra astensjoniet ma deċ il-paragrafu 8 kompromess H Iva, nistaw namlu verifika mela l-F75 75 mela votazzjoni miftuħa. Kulħati vota 36 favur 8 kontra mela għaddit. Il-paragrafu 8 kompromess H. Erba gruppi prezentaw favur kontra astenzjonijiet. Niverifikaw il-kompromess H. Votazzjoni miftuħa. Kulħati vota, votazzjoni maluqa. 20 favur, 24 kontra, maddiċ. Mela issa naddu għall-emenda 77. Favur kontra astenzjoniet maddiċ 76. Rabti uħrajn favur kontra astensjoniet. Jidir li li għaddit, pero nistaw namlu verifika fuq 76 eh, ukoll. Kolħati vota l-votazzjoni marruqa. 26 favur, 17 kontra għaddit. 78 ma taqa. 78 zimmer hija kompatibli mela nivu ta' fuq. Favur kontra astenzjonijiet għaddit. 79 ta' 80 ukoll, 81 ukoll, anki 82 u anki 83. Mela wara paragrafu 8 għaddu issa għal 84. Favur kontra astenzjonijiet għaddit 85 mm, ġiet irtirata, l-emenda 86 McIntyre mm, emenda ta' soppressjoni. Favur kontra astenzjonijiet. Maddiċ. Mena essa nivotaw fuq il-kompromess I, i-prezentat minn erba gruppi, favur, favur għal kompromess I, favur kontra astenzjoniet għaddit. U issa wasalna għal emenda design, zimmer. Favur kontra astenzjoniet għaddit. L-emenda design estrela favur kontra astenzjoniet għaddit. Paragrafu 11, emenda design, McIntyre, favur kontra astenzjoniet maddiċ. Emenda design. ta' Benamias favur kontra astenzjoniet għaddit 95 namlu verifika mela l fuq 94 votazzjoni miftuħa kolħat vota votazzjoni marruqa 26 favur 18 kontra mela għaddit l-emenda 95 kompatibli nivutaw fuqu kaza favur kontra astenzjoniet għaddit paragrafu 11, 96 plam favur kontra astenzjoniet għaddit issa l-emenda 97 estrella favur kontra astenzjoniet namlu verifika 97 votazzjoni miftuħa kolħat vota votazzjoni maluqa 26 favur, 18 kontra, għaddit. 98 eh, ronzulli favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. 99 favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. 100 dardan favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. 101 dardan favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Paragrafu 12, emenda 1 102 ta' soppressjoni. Favur kontra astenzjoniet ma ditx issa nivvotaw fuq il-kompromess J, e prezentat minn erba gruppi. Favur kontra astenzjoniet namlu verifika fuq il-kompromess J. Votazzjoni miftuħa. Kulħat vota, votazzjoni maluqa. 26 favur, 17 kontra. Għaddit. Fil-paragrafu 13, fil-parti ta' introduzzjoni, l-emenda 108, McIntyre, rapporter kontra, favur kontra astenzjonijiet ma' diċ. Il-punt A tal-paragrafu 13, kompromess K, K e prezentat minn erba gruppi, favur kontra astenzjonijiet għaddit. Punt B, emenda 114, McIntyre, e, favur kontra astenzjonijiet ma' diċ. 115 ta' Zimmer favur kontra astenzjonijiet għaddit 117 kaza kompatibli bħala votazzjoni favur kontra astenzjonijiet għaddit paragrafu 13 ċe emenda 118 McIntyre il-rapporter kontra favur kontra astenzjonijiet ma għaddiċ emenda 119 zimmer favur kontra astenzjonijiet. Mintkomx għattivu ta' attivament namlu verifika kjoċ jirġobkom 119 tal eh, ta' zimmer. Kulħat vota, votazzjoni maluqa, 27 favur, 18 kontra, għaddit. Paragrafu 13.d, kompromess L, eh, prezentat minn erba gruppi, favur, kontra, astenzjonijiet. Namlu verifika fuq il-kompromess L verifika. Votazzjoni miftuħa, kolati vota, votazzjoni magħluqa, 21 favur, 24 kontra mela m'għaddiċ. Issa nivotaw fuq l-emenda 120 hirx favur kontra astenzjonijiet. Għaddit 121 taqa. 122 taqa u kol, 123 u kol, mena naddu għal punt E tal-paragrafu l-emenda 124 favur kontra astenzjonijiet namlu verifika verifika fuq 124 kulħat vota votazzjoni manuqa. 20 favur 25 kontra mela maddiċ mela emenda 125 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 126 McIntyre favur kontra astenzjoniet maddiċ. 128 favur kontra astenzjoniet maddiċ. Verifika fuq 128. Votil voti klo? 30 pour, 15 contre. Kulħat vota, votazzjoni malu għaddit 30 favur, 15 kontra. Maġġoranza kbira unek. Punt, punt, e, a, minu favur, kontra, sensjonieta, ta' 2-2, disa, sunira plan, minu favur, kontra, assenzjonijiet, ma taddix. Punt, E minn emenda wieħed li ta' zero, sumira għanz minu favur kontra sensjoniet ta' di. Wieħed li ta' wieħed l-istess persuna, favur kontra sensjoniet ta' di. Wieħed li ta' tnejn, sumira għanz minu favur kontra astensjoniet ta' di. Wieħed li ta' tlieta, sinjura Hirsch, favur kontra Għallu jdejkom ikħġibkom. Wieħed tlieta tlieta, minnu favur kontra, astensjonijiet. Taddi. Wieħed li ta' erba, Sinjora McIntyre. Minu favur, kontra, astensjonijiet. Ma taddix, wieħed tlieta ħamsa. Favur, kontra, astensjonijiet. Ma taddix. Wieħed tlieta sitta ġiet tirata, wieħed tlieta seba' f'żewġ partijiet. L-ewwel parti bla l kliem eh, rights and drittijiet u minnu favur l-ewwel parti kontra astensjonijiet ma taddix. Tini parti għalek eh, mandiġ valur, uħet li tminja favur, kontra. Astensjonijiet tgħaddi. uħet li taddi sa' senjura xtrela minu favur, kontra astensjonijiet taddi. Wieħed erba zero, senjura zimmer minu favur, kontra astensjonijiet taddi. Għal daqstant issa nivvotaw fuq l-opinjoni hekk kif ġiet emendata, vot elettroniku, kulħadd vota, votazzjoni magħluqa. U tgħaddi 39 favur, l-ebda kontra ħames astensjonijiet. Nifirħu lis-Sinjura Rapporter. Għal daqstant. Naddu għal punt numru 10 issa tgħid il-President. Anzi, punt 11 tgħid il-President. Et nivvuta fuq la bosta opinjoni mill-Sur Darden dwar tisjeħ ta' sorveljanza ekonomika u budġetarja tal-Istati membri li esperjenzaw jew ikunu medda b'diffikultajiet gravi fir-rigward tal-istabilità finanzjarja tagħhom fiż-żona tal-euro. Għalhekk issa ser nibda bi proposta li tirrifjuta l-proposta tal-Komissjoni ppreżentata mis-Sinjor Zuber. Minu favur? Kontra? Astensjonijiet? Ma tadix. Artiklu 1, paragrafu 2, kompromess D, prezentat minn żewġ gruppi differenti minnu favur dan il-kompromess, minnu kontra, astensjonijiet. Kompromess de jaddi. Artikolu 1, paragrafu 2. Sinjora Cornelison, favur? Minnu favur? Minnu kontra? Astensjonijiet dwar is-47 hawnhekk. Se nagħmlu verifika ta' dan. Kulħadd ivvota? Emenda 47. Votazzjoni magħluqa. 23 favur 19 kontra. 3 astensjonijiet. 47 taddi. Emenda 48 is-sur Debaker minu favur kontra astensjonijiet. Taddi. Emenda 11. Min għanti rapporter, minnu favur, kontra, astensjonijiet. Taddi. 49, Signora Cornelison. U Signora Turinen, minnu favur, kontra, astensjonijiet. Ma taddix. Kompromess E. Mressaq minn tlet gruppi. Minnu favur, minnu favur kompromess E, minnu kontra, astensjonijiet. Naħseb illi ma ddiċ, iżda ħjar nagħmlu verifika. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa, 23 favur, 23 kontra, u għalhekk ma tgħaddix. Iżda mnalla verifikajna. Emenda nax mi rapporter minnu favur. Kontra. Astenzjonijiet? ser namlu verifika fuq 12. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. 20 favur, 26 kontra, ma taddix. Emenda 50, is-sur Boulon, żewġ partijiet, l-ewwel parti. Bla l-klim in each member state f'kull stat membru minnu favur din l-ewwel parti, minnu kontra, astensjonijiet Għalda stant taddi. Minu favur dawn il-klim. Kontra ascensjoniet. U għalek dawn il-klim mux ser jiġu mizjuda. L-emenda 51 missur sur Darden. Favur kontra assenzjonijiet taddi. Wara artikolu 3, issa artikolu 3, paragrafu 3, emenda 13 mi rapporter din taqa, ek qed jgħiduli. U għalek 52 issa. Minant is-Sinjura Dopulu. Għanna emenda bil-fom. Minu favur. Kontra, astensjonijiet, ma taddix. 53 l-istess eh, awtur favur kontra astensjonijiet ma taddix. 54. Is-Sinjura il Sinjura Turnen, favur kontra astensjonijiet taddi. L-14 ta' għalek. Unaddu għal paragrafu 5 ta' artiklu 3 ser nivvotaw fuq il-55 Mr. Deutsch. Se namlu votazzjoni fi blok 55, 77 u 80. Kompromess E u P. Minu favur dan l-ewwel blok, minu kontra. U għalhekk l-ewwel blok jgħaddi. it tini blok għal dastant jaqa'. Issa se nifutaw dwar artikolu 3 paragrafu 6 kompromess E imressaq minn erba gruppi politiċi minnu favur dan il-kompromess minnu kontra astensjonijiet kompromess E għadda Għalek naddu għal kompromess F, artikolu 3, paragrafu 6, punt A. minu favur kompromess F, minu kontra. Ascensjonijiet. Kompromess fej għaddi. U għalek, artikolu 3, menda 63, sinjura Cornelis, semminu favur, kontra. Ma taddix. Artikolu 4, kompromess g, erba gruppi politiċi minu favur, tlet gruppi tgħid il-President, mhux erba'. ALE, mux għalde, għalek tlet gruppi, għalix u l istess grupp, u ma il-ħodor u l-ALE, u grupp wieħed, sawa wisq. Mux tortija jekk il-ħodor iridu li jitħawdu ma' liberali. Artikolu 4 kompromess G minu favur kontra astensjonijiet. Jaddi. Artikolu 5 kompromess sakka. Imra saq minn tlet gruppi minu favur kontra astensjonijiet. Jaddi. Artikolu 6 paragrafu 1 kompromess I imressaq minn żewġ gruppi minu favur kontra Astensjoniet. Naħseb illi ma jaddix għanna bżon verifika unek. Le. Nara mela, l-għura 67 minn rapporter minu favur kontra astensjonijiet verifika dwar is-67. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. 17 favur, 26 kontra u għalhekk ma jgħaddix. Emenda 19 issa minu favur, kontra. Assenzjonijiet. Ma taddix l-emenda 19. Naddu għat 68. Cornel Centurinen, żewġ partijiet, Lef, parti waħda, iżda hemm emenda orali. Ħadd ma jopponi din l-emenda għalhekk nivutaw dwar 68. Minu favur, kontra, astensjonijiet, ma taddix. 69, sur Prieto, minu favur, kontra, astensjonijiet, ma taddix. Tanċaxin tajjeb hawnhekk. Is-sebajn, is-sur debaker talba għal vot maqsum. Għalek l ewwel parti. Bla l-klim where possible, fej possibly, minu favur, kontra. Astensjonijiet. Taddi. Minu favur illi nżidu il-klim where possible. Favur. Favur. Kontra. Astensjonijiet. Dawn il-klim maġewx adottati. Emenda 71 kompatibli u għal daqstant nivvotaw dwarha minnu favur. Kontra. Astensjonijiet. Ma taddix. U għalek, naddu għal artikolu 6 paragrafu 1. Emenda 72 minnu favur. Kontra. Astensjonijiet. Minu favur, tejt il-president? Minu kontra? Kontra. Astensjonijiet sebajn ma taddix. Artikolu 6 paragrafu 2 emenda 75 l-istess awturi minnu favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 20 rapporter hija kompatibbli minnu favur kontra astensjonijiet taddi. Sitta u sebajn u 78 anzi Cornel Centurion in favur kontra astensjonijiet. Ma taddix. Artikolu 6 paragrafu 5. Diġa votajna taħt l ewel blok U għalhekk dan ukoll ikopri l-kompromess E. Dan ifisser li nistgħu ngħaddu għal artikolu 9 emenda 85 is-Sinjura Cornelissen u Sinjura Turinen. U xek. Tuni minuta. 85 sewa. Cornelissen u Turinen. Emenda biex jitneħ artikolu 9 minu favur kontra. u din ġiet adottata b'maġġoranza. Artikolu 10. Artikolu 10 ġdid, kompromessju imressa minn żewġ gruppi politiċi minnu favur. Kontra. Astensjonijiet. Ma taddix. Elekt 88 minu favur. Kontra. Astensjonijiet. U kol ma taddix. 23 mir rapporter minu favur. Kontra. Astensjonijiet. Ma taddix. Artikolu 10 b. Ukoll artikolu ġdid. Kompromess k. Mressaq minn erba gruppi politiċi. Minnu favur, kontra, astensjonijiet. Jaddi. Naddu għal artikolu 11 Paragrafu 3 imressaq minn żewġ gruppi minn favur. Kontra. Astenzjonijiet. Ma għaddix. 25 minn rapporter minn favur. Kontra astensjonijiet Taddi. Disajn hija kompatibbli minn favur. Kontra astenzjonijiet. Ma taddix. Artikolu 11 paragrafu 4 kompromess per kopert mill-ewwel blok u għalhekk ngħaddu għal artikolu 12 l-ewwel paragrafu emenda disajn is-sur Debaker minu favur kontra għas-sessjonijiet. Verifika dwar disajn. Votazzjoni miftuħa, kulħadd vota. Votazzjoni maluqa. 24 favur, 18 kontra, erba astensjonijiet ta' d-dialek. Naddu għal-premessi issa, premessa. L-ewwel premessa, emenda 27, rapporter terminu favur, kontra, astensjonijiet. Taddi. L-ewwel emenda taqa, emenda 28 ta' wkoll, u għalhekk premessa jħet A, kompromess A, mrasqa' minn tlet gruppi minnu favur, kontra astensjonijiet. Taddi. Emenda tlieta mir rapporter minu favur kontra astensjonijiet taddi wkoll. U għalhekk wara premessa wieħed A għandna emenda 29 is-Sinjura Papadopoulou minu favur kontra astensjonijiet ma taddix. l-4 u 31 huma identiċi ser nivotaw dwarhom il-kol minn favur kontra. Astensjonijiet jaddu. Is-sur Serkas. U l-rapporter premessa 32 minn favur. Eh, premessa waħda emenda 32 ser nagħmlu verifika dwarha. Votazzjoni miftuħa, kulħadd vota, votazzjoni magħluqa. 27 favur, sakax kontra taddi. Premessa 2, kompromess B. Imresa minn tliet gruppi politiċi, minnu favur, kontra, assenzjonijiet. Jaddi l-emendi l-oħra jaqgħu kollha, ngħaddu għal 35 surbulon, minnu favur, kontra, assenzjonijiet. Taddi. Premessa 3, kompromess L. Imresa eh, eh, minn tliet gruppi politiċi, minn erba' gruppi politiċi minnu favur kontra sanzjonijiet taddi. Premessa erba' kompromess ċe żewġ gruppi politiċi minnu favur kontra astensjonijiet. Ma taddix. 37 sinra Papadopoulou favur kontra astensjonijiet. Ma taddix. 38 Cornelis Sinuturinen favur kontra astensjonijiet. Taddi. Emenda sitta? Taqa. U għalek naddu għal premessa ħamsa edin nivvotaw dwar id 39 Cornelis Sinuturinen minnu favur kontra astensjonijiet. Taddi. Is-seba mir rapporter taqa. Għalek premessa sitta, Emenda 8 mir rapporter emenda bil-fom. xaħat jopponi għal din l-emenda? U għalek it-8 kif emendata? minu favur, kontra, astensjonijiet, verifika dwar l-emenda numru 8. Votazzjoni miftuħa, kulħadd vota, votazzjoni magħluqa. 24 favur, 18 kontra, 3 astensjonijiet. Mela, allura tgħaddi. Et euh, nous en venons au considérant 7. Għaldastant, naddu għal-premessa numru 7, kompromess M. Mirassa minn tlet gruppi politiċi. Ser nifudaw dwarum na favur kontra Astenzjonijiet. Jaddi. Is-soċjalisti qalu li hemm żball hemmhekk għaliex jiena ma votajċ emenda 15. Ma poġġejċ għal-vot dwar emenda 15. Paġna 3. Artikolu 3, paragrafu 5. Aħna votajna dwar l-ewwel blok, blok 1, imma dan ma kienx ikopri emenda 15 minnaħa tar-rapporter. Walek din hija kompatibbli ma' emenda 57 u u 55 dan ifisser illi suppost kanna nivvotaw fuq il-55 ukoll? Le. Allura, 56 kienet koperta u rridu nivvotaw dwar il-15 mir rapporter minu favur. Dwar il-15 minu favur. Kontra? Astenzjonijiet? Ma taddix. Għalek ser nivutaw fuq il-test kollu kemmu u ser namlu, ser nieħdu vot elettroniku, votazzjoni miftuħa. Il-rapporteri, a favur? Anke b'daw klemendi kolla fit-testija, kolħat t-vota? Votazzjoni mal-wa. Il-rapport jaddi 36 favur, 6 kontra u erba' astensjonijiet. Nifirħu l-rapporter. Għal dastant. Naddu għal punt numru 12. il not Dunat kollega Thomas Deutsch. Edin votaw dwar rapport li huwa simili għal vota qabel. Sur Deutsch dispożizzjonijiet komuni għal monitorat u l-valutazzjoni tal-abbozzi tal-pjanijiet budgetari u l isgurar tal-korrezzjoni tad deficit eċċessiv tal-istati membri fiż-żona tal-euro. 16 prezenti par Madame Zuber e Monsieur Le Yarri qui Kenna emenda numru 16 mis-sur l-Onorevoli Zuber u Le Hajdrek li konu kontra kollox, favur kontra astenzjonijiet. Ma taddix emenda 16. 48 ġiet zirtirata. 49 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Favur kontra astenzjonijiet nivverifikaw 49 għal darbohra. Tout le monde a pu voter Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. 18 favur, 25 kontra, ma taddix. Emenda 50 tal-Onorevoli Darden favur, kontra, astensjonijiet, ma taddix. 51 debaker favur, kontra, astensjonijiet, taddix. Artiklu 3, paragrafu 1, emenda 8 tar rapporter Dawk favur. Kontra, astensjonijiet, taddi. 52, bizzotto, kompatibli ma' 8, favur. Kontra, astensjonijiet, ma taddix. Artiklu 3, paragrafu 2, emenda 53 tal-istess awturi għal tneħija, favur. Kontra, astensjonijiet, ma taddix 54, l-istess awturi favur. Kontra, astensjonijiet, ma taddix. Artiklu paragrafu 1, 55, Cornelis Entulunen, favur. Kontra, astensjoniet, neverifikaw. Fuq 55. Le vote est ouvert, tout le monde a pu voter. Votazzjoni maluqa. 17 favur, 24 kontra, 0 astensjoniet. 55 ma taddix. nivvotaw issa fuq emenda 56 ta' Sur Helmer favur. Kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda 10 ta' rapporter favur kontra astensjonijiet taddi. Artiklu 4, paragrafu 1, 57 da bakker favur. Kontra, astenzjonijiet ma taddix. 58 l-istess autur favur kontra, astenzjoniet ma taddix. 59 eh, ġiet irtirata, inna missibli, naddu għal daqsan tal-emenda 60 tas sur de Baker favur. Kontra, astenzjoniet taddi. 61 bizzotto, emenda neħija favur, kontra, astenzjoniet ma taddix. 62 bizzotto favur, kontra astenzjoniet ma taddix. 66 kon li favur kontra astenzjoniet taddi. Emenda 63 taqa. Erba' sittin. Turinen Cornelisen dawk favur kontra astenzjoniet taddi. 65 darden favur kontra astenzjoni taddi. 67 bizzotto favur kontra astenzjoniet ma taddix. 68 bizzotto proposta neħija favur kontra astenzjoniet ma taddix. Emmen daħdax ta' rapporta favur kontra astenzjoniet taddi. 69 bizzotto favur kontra astenzjoniet ma taddix. 70 bujon favur kontra astensjonijiet taddi. sebajn bizzotto favur kontra astensjonijiet ma taddix. sebajn bizzotto favur kontra astensjonijiet ma taddix. 73 Corneli sinturinen favur kontra astensjonijiet taddi. sebajn favur kontra astensjonijiet taddi. 75 Elmer kompatibli favur kontra astenzjoniet ma taddix. Emenda 12 ta' rapporter, favur, kontra astenzjoniet taddi. Emenda 76 nivvotaw fuq għalix għaddit 73 favur kontra astenzjoniet taddi. Artiklu 3 paragrafu 7, emenda 77, Cornelissen Turinen, favur. Kontra, astensjonijiet, nivverifikaw fuq 77. Ver? Votazzjoni miftuħa, nivota kolħat, votazzjoni maluqa. 17 favur, 26 kontra, ma taddix. Emenda 78, debakker favur, kontra, astensjonijiet, Tad. Artiklu 6, paragrafu 1 għal darba oħra, emenda 13, emenda orali. Għaw minnu kontra, għallak, minn 13 kif modifikat favur. Għaw minnu kontra l-emenda orali? Le, ma jidirx l-kas. Il-PP proponi li kun kontra xek. Għet namel xol tal-PPS. Tajt il-President. Il-PP huwa kontra l-emenda orali. L-verżjoni reġjonali tal-proposta favur kontra stenzjonijiet ma tadix. Emenda 79 Cornelis Inturinen favur kontra astensjoniet taddi. 80 bidżotto favur kontra astensjoniet ma taddix. tmenin darden favur kontra astensjoniet taddi. Artiklu 6 paragrafu 4 menda 82 tmenin zotto favur kontra astensjoniet ma taddix. Artiklu 6 proverba minn darbatax ta' rapporter kompatibli ma' 82 favur kontra astenzjoniet tardi. 83 kompatibli kon il-sinturinen favur kontra astenzjoniet niverifikaw fuq 83. Le vote est ouvert, tout le monde a votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, 17 favur, 14 kontra, zewċ astenzjoniet ma taddix. U nħidu nota ta' zewċ astensjoniet, ovvjament. Għatik sem paragrafu wieħed, 84 bizzotto, favur, kontra, astensjoniet, ma taddix. Artiklu 7, paragrafu 3, sotto paragrafu wieħed, kompromess B, rappresentata minn zewċ eh, gruppi, Favur kontra taddi. Artiklu 7 paragrafu 6, 88 bizzotto, proposta kneħija favur kontra astenzjoniet ma taddix. Artiklu 8 paragrafu 2, 89 Cornelis Centurionin favur kontra astenzjoniet taddi. Artiklu 8 paragrafu 3, emenda design mill-istess awturi favur kontra astenzjoniet taddi. Artiklu 10 darbohra kompromess ċe minn żewġ gruppi favur kontra kontra, astenzjoniet ma taddix. Wetu disajn darden, favur, kontra, astenzjoniet ma taddix. Artiklu 11, paragrafu 1, sotto paragrafu 2, emenda 2 disajn darden, favur, kontra, astenzjoniet taddi. Naddu għal artiklu 11, Kompromess de, prezentat minn tliet gruppi favur kontra astenzjonijiet taddi. Artiklu 12 paragrafu 1 emenda 96 bizzotto proposta neħija favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Naddu issa premessa wieħed emenda 17 bizzotto favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Premessa wieħed A, emenda 19 kon ir-sinturin, favur, kontra, stensjonijiet taddi. Premessa tlieta emenda 20, bolon, favur, kontra, stenzjonijiet, taddi. 20 bizzotta kompatibli favur kontra stenzjoniet ma taddix. Premessa tlieta 22 darden favur kontra stenzjonijiet. Taddi. 23 debaker favur kontra astenzjoni tati. Permessa li ta' 24 Corneli en favur kontra astenzjoni tati. Permessa 5 emenda 25 bizzotta favur kontra astenzjoniet ma taddix. Emenda 2 rapporter favur kontra astenzjoniet taddi nivverifikaw fuq emendat numru 2. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. votazzjoni maluqa, 21 vot favur, 20 kontra, 0 astensjonijiet taddi. Fuq 28 ma tantx għandi informazzjoni. 28 hija kompatibbli u nivvotaw fuqu. Ta' Sur Papakis favur kontra astenzjonijiet taddi. 26 Thomas Mann kompatibbli wkoll favur kontra astenzjonijiet taddi. 27 taqa' premessa 6, emenda 29, bizzotto, inammissibli, emenda 3 ta' rapporter, favur, kontra astenzjonijiet ma taddix. Emenda 30 Papadopolo favur kontra astensjonijiet taddi. 30 Thomas Men kompatibli favur kontra astenzjonijiet taddi. Promessa 7 30 bizzotto man ammissibli. Emenda erba ta' rapporter favur kontra astenzjonijiet taddi. 34 papakis kompatibli, favur, kontra, astenzjonijiet taddi. 33 Helmer kompatibli nivvotaw fuq a favur. Bien. Alors, l'amendement 33, qui est... Amendement 33, favor, contre, astenzjoniet, ma taddix. Premessa 8, emenda 36 ta' Sur Darden, favur, kontra astensjoniet, taddi. Emenda 5 ta' rapporter, favur, kontra astensjoniet. Niskuza ruħi, taqa, tajt il-President. 35 hija kompatibli ma 36, s-sant nivvotaw fuq a favur kontra t taddi. Premessa disa emenda 6 tal-rapporter minnu favur kontra astensjonijiet. Nasib ma taddix imma ħjar niverifikaw. Vot miftuħ fuq emenda 6. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Kulħadd vota vot magħluq. 17 favur, 25 kontra. Ma taddix. Premessa 10. Emenda ta' kompromess A minn żewġ gruppi dawk favur kontra astenzjonijiet. Kompromessa jaddi. Premessa 11, emenda 41, Popakis favur kontra astenzjonijiet taddi. Premessa 12, emenda 43, l-Onorevol Bizzotto favur kontra astenzjoniet ma tardix. 42 Thomas Mann. Vot maqsum, prezentat mill grupp SND, L-ewwel parti. Minna klim illi tqasm il-kom miktub L-ewwel parti favur kontra astenzjoniet. L-ewwel parti taddi. It-tieni parti dawk il-klim li għandkom appuntu fuq il sefutazzjoni favur kontra astenzjoniet ma taddix. Dal-klim miżjut ma jiġix aċċettat. Emenda seba ta' L-amendment 44 peut être voté puisqu'il est compatible. Amenda 44, 44 nistgħu niftaw fuq għaliex kompatibbli ma' 43, anzi le. 44 ta' wkoll. Premessa 13, amenda 45, Cornelis Inturinen, favur. Kontra, astenzjoniet. Taddi. 46 ta' Sur Darden kompatibbli favur għal daqstant kontra. Taddi. 47 Helmer favur kontra astenzjonijiet ma tardix. Nivvotaw issa fuq test mod elettroniku. Vot miftuħ. Tout le monde a pu voter. Le vote est clos. Votazione maluqa. 36 favur, 4 kontra, 3 astensjonijiet, proset li rapporter. votes disent qu'on peut réécrire le tout pacte de manière plus compatible avec. Għaldastant. Nistaw nerġaw nfasslu it-tupek forma ġdita biex nkunu nirrispondu aħjar għal-ħtiġijiet soċjali. Ikkonkludejna l-daqstant il-votazzjoni. Naddu sa għal skambju ta' opinjonijiet propju fil-ħin ma' rapporter ġenerali għal-budget. Chers collègues, je vous propose de... Assis kollegi, niproponi illi inkomplu xolna fuq punt erbata fuq l Skambju ta' opinjonijiet ma' Giovanni Lavija, rapporter ġenerali għall bozz tal-budget 2013, grazzi ħafna għal tal inaqat ma' nawnek għal dan l-iskambju ta' opinjonijiet li huwa importanti ħafna lina għaliex ħall impatt fuq il-linji gwida ġenerali għal budget 2013. U prioritajiet fil-qasam soċjali u fil-qasam tal-impjiegi. Fisam il-Kumitat tal-Budget inti qed eh, tamela bozza l-trialogu u bażi ta' negozjati mal-Kunsil fl-aħħar ta' ġunju bidu tal-Ulju sabiex niprofaw naqblu fuq il-budget 2013. L-abbozz ta' opinjoni għat trialogu mill-komitat tagħna se jkun abbozzat mir-rapporter tagħna għal budget 2013. Sir U koll eh, tajab li namlu prezentazzjoni ġenerali ta' dal-budget. Zgur li intħazzur kull komitat, kull komitat għandu prioritajt tijaw imma jiena perswaza li l ta' jiġu diskussjoni kumma importanti għall-aħħar. Grazzi l-ewwel net. Tal-opportunità li qed ittuni li nippreżenta fiħdan dal-Kumitat l-unji gwida brabta mal-budget 2013. Kif fu l kol il-budget 2013 u l axar wieħed f'daw il-perspettivi finanzjarji 2017-2013 u għal daqstant huwa budget illi permezz li l ħafna mill-programmi illi bdew propju fl-istess periodu. U bħal budget skolla, huwa budget illi fiħdanu irridu nindividwaw il-prioritajiet tagħna imma irridu nikkonsidraw ukoll dawk li kienu l-programmi illi bdew għal xaqsam impenn fis snin preċedenti u li inevitabilment issa se jkollhom jitħallsu l-kwismi tal-ħlasijiet hija l-iktar għada diffiċli għaliex ninsabu fi żmien ta' kriżi. Ħafna pajjiżi Ewropej qed jgħixu diffikultajiet kbar. U żgur ma ħarbilkomx il-fatt il-kontribut li ħafna stati membri irridu jagħtu lil budget Ewropew huwa kontribut illi qed jagħtu f'sitwazzjoni diffiċli għall-aħħar. Għal daqstant, is-sena l-oħra, L-Istati membri fiħdan il-Konsil, fiħdan Komitat ta' Konċiljazzjoni fil il-Parlament Ewropew għal definizzjoni tal-budget 2012 il-limitaw bis-saħħa il-finanzjament għal diversi oqsma u din ħaġa li ħat titfaċċa wkoll anka fil-kontest ta' budget 2013. Sabiex intilkom element ta' valutazzjoni, xtaqt nixbilkom l-attenzjoni għal fatt illi għal dak li xtaqsam eżekuzzjoni tal-bilanċ 2011 l-Istati membri talbu 15 biljon euro għal ħlasijiet fl-aħħar xar, iġifieri f'Diċembru. Imma l komissjoni ta' tħallas biss parti żgħira biss minn dawn ir-riżorsi. Iġifieri 10 biljon euro taħt iġijiet finanzjarji għal budget marbut ma' 2011 e li propju ġew trasferiti sabiex twajbu pagamenti 2012 e u ġa l-budget 2012 e ma kienx budget wiesa l sam lasijiet, kien budget illi kellu rizorsi inferiori skont il-Kommissjoni meta tam ma' ħtiġijiet. Dan jizgur għal-fat li kwistjoniet ta' pagamenti u twarib ta' pagamenti ja kwistjoni illi qed tizdiet fl-importanza fil-qafas finanzjarju hija kwistjoni li fuqa fl-ambitu tal-budget 2013 eh, għanna natu attenzjoni kbira. Għal-daqstant għanamlu monitoraċ ta' pagamenti mal konsil u kommissjoni sabiex matul is-sena ikonna monitoraċ konsistenti ta' situazzjoni. U għacħar li għadna kama provajna fiħdan il-plenarja propju fl-ħar sessjoni illi nigwida l-budget u ridna nifokaw l-aktar fuq zewċ aspetti prinċipali li għandhom ikunu il-linji gwida għal budget li jmiss 2013. Minnaħa kwistjoni ta' tkabbiru l-izvilupp, għam minnaħa l-oħra kwistjoni li għal qalbkom ix-xogħol mod partikolari il-xogħol fost iż-żgħażagħ għanna għat li għot l-aktar li zazax madwar l-Europa kolla. Feħdan dawn il-prioritajiet u lajnuna tal-komitati speċjalizzati sabiex nużaw bl-aħjar mod possibbli il-rizorsi skarsi li għanna dispożizzjoni tagħna. Għal daqstant labna li nintaqgħu mal-komitati speċjalizzati kollha sabiex fl-aħħar mill ħar nindividwaw b'mod konġunt mal-kollegi attivi fil-komitati individuali prioritajiet għal budget 2013. Imma irridu nindividwaw responsabilment mhux biss prioritajiet pożittivi, ġifiri ambiti li fedanhom se jkollna bżonn aktar ħtiġijiet ta' eh, impenju pagamenti, imma rridu nindividwaw jekk jeżistux ambiti programmi illi mumiex qed jiksbu r-riżultati li nixtiequ li ma jżawx ir-riżorsi kif suppost. Programmi illi huma anqas importanti għaliex fi żmien ta' kriżi ma nistawx biss nimplementaw ċertu kapitli ma li nindividwaw individwaw xejrit negattivi, ġifiri fejn nistaw nissagrifikaw rizorsi. Kwistjoni oħra illi hija ċara biżejt għal-Parlament Ewropew U importanti wkoll hija kwistjoni tal-SMEs. Għaliex żgur indunajtu li fl-aħħar 10 snin 85% ta' xogħol il-ġdid ħarġu mis-settur tal-SMEs. Għal daqstant nixtiequ niffukaw b'mod partikolari fuq eh, dan is-settur minħabba li jista' jħalli effetti pożittivi f'termini ta' xogħol. Tieni kwistjoni illi tradizjonalment u koll għal qalb il-parlament hija il u l proġetti pilota u azzjonijiet preparatorji. Għat ma nafux il-marġini għal da settur se jkun nuru risorsi nistaw nivvotaw għal inizjattivi pal dawn ma dana kollu qed niproponu mill-ġdid kalendarju għal dawn l-inizjattivi simili għal dak tas-sena l-oħra. Iġifiri, nixtiequ mod preliminari nippreżentaw eh, proposti għal proġetti pilota u dim il-Kommissjoni sabiex dawn jistgħu jifallutaw il fattibilità ta' tal-proġetti u nevitaw li nimblokkaw riżorsi ta' inizjattiva illi imbagħad jistaw ma jiġux jiġu ma jiġux implementati għal daqstant nitolbu l-kumitati individwali sabiex sal aħħar ta' Mejju jiġbru l-inizjattivi f'ambitu ta' proġetti pilota illi jistiju jippreżentaw kollegi sabiex imbagħad bħala komitat tal budget indawru għam fuq il-kommissjoni sabiex il-kommissjoni fl-aħħar mill-aħħar qabel is-sajf tagħmel valutazzjoni ta' fattibilità ta' proġetti U b'dal mod ninkludu fil-pakket ta' ħari ta' azzjonijiet preparatorji u proġetti pilota li ħana provaw dawk il-proġetti biss illi jistgħu jiġu implementati Ma rridux nimblokkaw rizorsi għal proġetti li fl-aħħar mill-aħħar kif ġara ħafna drabi fil-passat jispiċċaw lanqas biss jiġu implementati jew għaliex ikonna linja budgetarja li tkoprija jew ma jistax jiġu implementati skont il-Kummissjoni. Mill-bqija jiena lest eh, nirrispondi għal mistoqsijiet tagħkom xtaqt infakkarkom illi il-pass li jmiss fil-proċedura ta' budget se jkun il-valutazzjoni li se tagħmel il-Parlament fuq il-fażi ta' preżentazzjoni tal-Kumitat Eżekuttiv il-ġvien 25 ta' April ħadd prezenta la bozz ta' budget. Umbagħad wara fil-komitati kollha ser nibdew l-istudji tagħna sabiex inkun nistgħu naslu għal mandata trilogu mat vot aħħari fuq il-budget fl-aħħar tal-eżerċizzju le rapporteur général, merci beaucoup de cette... Euh, Grazie. Tal-prezentazzjoni tiegħek u anki tal-li fakkartna x'inhuwa l-ispirtu ta' riżoluzzjoni tal-Parlament illi ġie adottat fuq il-budget tal-2013. Għal kumitat tana, il-rapporter tana u Bulon. Grazzi, President. Grazzi lil sur la via din il-prezentazzjoni li tagħna. U grazzi wkoll tal-li għalenna x'inhuma l-isfidi u s-sogri tal-bilanċ tal-budget tal-2013. <clears throat> Naħseb li l-miżuri li rakomanda sur la via sejrin fi triq tajba dinamika eh, pozitiva, eh, specialment għal SMEs. Il-budget tal-2013 għandu e, jilħaq l-għaniet tal-2020 u ah, għanna nafu xanna namlu għal e, Youth in Action u dawn il-programmi. Jena nishtiq u kol fuq ħtieġa illi għanna narfu fil-budget kemm importanti żgħażagħ u rridu nitkellmu fuq il-ħolqien tal-postijiet tax-xogħol E, anki rridu nativaw l-istrumenti kolla tal impiegi u rridu koll nużaw il-fondi Ewropej għall impiegi e, ta' zaza u għall-għajnuna tal-SMEs illi huma e, importanti għall ħolqin tal impiegi e, il-fond soċjali u koll għandu jieġi meqjus fil-budget, fil-, -budget, fil għafas eh, pluriennali. Nitolbu anki illi kunem sforz ta' budget fuq dak li għandu xjaqsam mal, eh, mal eh, tibdil professjonali fuq dak li għandu xjaqsam mal-ambiti soċjali. U rridu nizguraw illi il-fond ta' aġustament u tal-FSI e jiġi użat moċira u nizguraw u koll illi ma jkunx differenza kbira bejn eh, l-allokazzjonijiet u l-nefqa. Eh, hemm bżonn ukoll illi ikun hemm aċċess għal strument ta' mikrofinanzjamenti u illi niskuraw illi eh, l-ewwel xogħol jiġi trattat mod tajjeb fl-2013 aħna nixtiequ naraw u nixtiequ nkunu nafu kemm għandna lokal manuvra Eh, għal affarijiet li tirigwardana direttament għanna nidiskutu fuq l-envelop totali finanzjarju fuq il-progress anki fil-mikrofinanzjament u fil-rapport il-proposta hija illi namlu innovazzjonijiet u bil-rapport noħorġu b'xi proġetti pilota. U kif għaddu kif għal rapporter L-idea hija li dan se jiġi finanzjat mill-budget tal-2013. U fl-aħħar nixtieq ngħid li l-Istati membri naturalment se jkollhom rol importanti x'jaqdu biex idaħlu idejat innovativi li joħolqu eh, impiegi ma anke l-Unjoni Ewropea għandha rwol fil-koordinazzjoni tal-azzjoni biex nistimulaw l-innovazzjoni u noħolqu konverġenza qawwija soċjali wara l-miżuri li qed nitkellmu fuqhom ma' sura Andor eh, xifti tim ilu, li tkellimna fuq l-inklużjoni ta' miżuri ta' tkabiru impiegi fil-governanza ekonomika, jiena għat lilu li dak li nishtiq nara li wara l-governanza ekonomika aħna se namlu kem nistaw biex noħolqu governanza soċjali anki fl-Europa. Grazzi, Signora President. Thank you. Lambert. Grazie ħafna tal-prezentazzjoni li għamiltinna. U hemm punti importanti u speċjalment fuq il-appropriations tal-ħlasijiet u l-bżonni li l-Kunsil jaqdir rwol iktar importanti. Uh, eh, jaqdi rwolu b'mod sew. Għandi xi mistoqsijiet x'namillek. L-ewwel jiena rajt dak li inti uh, uh, ktibt u kif qed tiddefinixxi s-sostenibilità fir-rapport għax qed e, e, e, titkellem fuq is-sostenibilità aktar minn darba u minix żgure kiex skont id-dimensjoni tal-tkabbir sostenibbli fil-investimenti, teknoloġiji iktar ħodor, il-taħriġ, il-ħiliet, eċetera f'dik is-sezzjoni, jew nkella jekk inti intix qed titkellem fuq tip ta' fattibilità fi żmien twil u mhux sostenibilità. Dinja waħda mill-mistoqsijiet. Imbagħad aħna qegħdin nato ħafna attenzjoni fuq l impigi ta' zazah, però għandna problema oħra fis-suq xol, xogħol u din hija anki l-kwistjoni li intellaw l-età ta', ta irtirar effettiv. Aħna nafu li ħafna eh, nis E, e, jitilfu xolom fil-ħamsinijiet taħħom u għadifix li ħafna li jerġaw jitħlu u jaħdmu. Dan huwa problema li għanna fis-suq ta' xogħol. Ma nafx jekk inti qed tikkonsidrax li anki din hija parti mill-istrateġija li qed tipproponi. Grazzi. Grazzi. Għaw xi ħadd ieħor li jixtieq. Jitkellem. Mela jekk ma ħadd iktar li xtejt jitkellem nistgħu nirringrazzjaw lir rapporter tal-liġi hawnhekk għal darboħra tal-liġi jarana dal-ħodu. Il-ħidma tiegħek huwa li li taħares lejn l-impatt tal-politika settorjali fuq dak li għandu xieqsam ma' rizoluzzjoni ta' linja gwida ġenerali inti ħatati eh, indikazzjonijiet tal-budget u fil-komitat tagħna tal-impjigi tal-affarijiet soċjali naturalment aħna nħossu illi hemm bżonn isiru xi korrezzjonijiet u anki fl-aħħar summit ġew mdaħlin daw fuq din idea ta' 82 biljuni ta' euro illi ma ġewx eh, minn fuqha. u normalment eh, għanna bżon ta' emenda għal budget ċirkostanzi mm, normali, ma nafx kux se jerġa' jiġri dan anki din id-darba. U għara eh, eh, il-mod kif ġi uh, mill-oħda meta ġi imħabbar, meta niġu għall-impigi ta' zazax, fuq dan għanna verament nitċaraw kif miexin l-affarijiet u xinu madrittiet drittijiet tal-parlament fuq da. Għax dinija bidla pratikament fondamentali tal baġit aħna koleġislaturi wara kollox huwa importanti. Illi konna spiegazzjoni ċari u ituna l-possibilità li anki aħna insemma leħenna. Aħna għandu jkonna eh, eh, budget emendat u ta' minn wieħed isemmi hekk u naraw xiri tisir dan il-qasam. Għax aħna diġà smajna stqarriet fuq dak li eh, qed jiġri mingħajr ma fil-fatt imbagħad jiġu segwiti b'xej partikolari inti tkellim fuq l-impenji tal-istati membri. U rridu naraw mbagħad x'impatt se jkollu fuq affarijiet li jidħlu taħt il-kompetenza tagħna tal-kumitat tagħna. B'din il-mobilizzazzjoni tal-aħħar minuta għanna ċarezza fuq eh, kif se jintefqu dawn il-appropriations tal-aħħar minuta. Naturalment jina nir-ringrazzja tal-kommenti kollha tiegħek u se nipprova nirrispondi għal uh, mistoqsijiet. E, e, e, nibda b'dak li ma kelkomx ċans taraw, għax il-President Beres rat it-talbiet ta' kull xar fl-aħħar budget għax kien qiegħed hawnhekk fuq il-mejda. U qed naraw kif dan l-aħħar xar kien hemm talba dejjem iktar. Talba li hija kawżata b'żewġ eh, raġunijiet. Waħda hija rrida li stati membri ma jixtiequx jitilfu mħabba regola tal-N plus 2 jitilfu ċerti risorsi li huma destinati għalihom. U għalda daqstant huwa ċar li sal-aħħar minuta huma eh, ippreżentaw kontijiet biex jitħallsu. Allora un problema hawnhekk ta' decommitment. commitment u ċerti stati membri, per eżempju Spanja u l-Italja, e provaw jevitaw peress li kienu edin lura e, fil-allokazzjoni tal-ispejjeż. E, u batem raġuni oħra li huwa li importanti tal-bidliet tal-regolament tal-fondi strutturali li wasal wasal għal biex jizdidu il-rata ta' programmi li jistaw jiġu finanzjati fl-Stati membri imħabba l-krizi. U dan wassal għal fatt illi fl-aħħar tas sena mbagħad kien hemm żieda ta' talbiet minn naħa ta' dawn l-istati membri. Biex nagħtikom eżempi, hemm pajjiżi illi imħabba eh, fil-politika reġjonali ma ma ma marċevewx zewġ biljuni punt tnejn, eh, eh, zewġ biljuni u tminja pajis iħor u 600 miljon pajis iħor. Eh, għal daqstant eh, dejjem qed tiżdied din id-diffikultà taħlas, speċjalment fuq programmi li huma eh, qed jiġu finanzjati mill-fond strutturali, fond soċjali u ERSP. Dawn qed jiġu bħalissa mħallsin f'dawn ix-xhur li ġejjin issa. Diga l-kwistjoni tal-ħlasijiet. Però jekk inħarsu lejn dawk il-somom li fuq il-budget tal-2013, qed naraw li għandna diffikultajiet kbar eh, u l-ewwel diffikultajiet diġà l-bira ħrajnihom eh, fi trialogu bejn il-Kunsill u l-Kummissjoni għal ċerti eh, kwistjonijiet żgħar wara kollox għax 18 miljun qed nitkellmu biex fond ta' solidarieta, dġa qed nitkellmu illi jkun hemm budget emendat Eh, eh, fuq affarijiet li fuq ċifri li mhumiex kbar ħafna. U mistoqsijiet oħra. Naturalment nirringrazzja l kull minna mill-li mistoqsijiet. Eh, il-kollega Rambert dak li qalet huwa veru illi rridu nafaċċaw anki il-problema tal- tal- nuqqas tal-adulti E, rridu nitkellmu fuq propju din il-problema. Umbaħt nistaw nżidu e, specialment fuq iż-żazax, ma mux qed ngħidu li e, sen, sen warbu l-individwi l-oħra li mhumiex zazax. Ija problema li rridu nirigwardaw iktar, irrid namlu enfasi speċjali fuq għaż imma ninkludu anki l individwi oħra biex nejnuhom ħalli jsibu pikġi ġdid. Fu l kwistjoni ta' sostenibilità, xi tfisser il-kelma sostenibli fir-rapport tiegħi. Dan qed rigwarda policies fid-żmien twil, iridu aħna nwettqu policies u intervenzjonijiet li jkunu sostenibli u dan għandu jiġri f'kull settur ta' intervenzjoni, per eżempju fis-sajt għandha tkun sostenibli il bidja għanda tkun sostenibli ma tistax tkun eh, eh, bidja li tisfrutta biss ma għanda tkun sostenibli ma fuq l-azzjonijiet kolla anki fil-policies tal-industrija u l-policies l-oħrajn kolla għal daqstant il-kunċett ta' sostenibilità u orizzontali li rigwarda eh, kollox. U naturalment lajnuna għajnuna ta'kom għal dan se jkun utli ħafna. rapport U bat fuq il-rapporter se nitkellem fl-aħħar, imma mhux għax huwa inqas importanti ma lix eh, se nintaqgħu nitkellmu iktar huwa ovvju illi rridu nappoġġaw l-linji gwida tal-istrateġija EU 2020 u fost dawn il-guidelines ngħiduh mod ċar se nkomplu Eh, f'din it-triq. Imma aħna nifmu li risorsi fil-budget ħafna drabi mhumiex biżejjed biex jintlaħqu dawn l-anijiet u fil-qafas eh, finanzjarju multianwali probabbli se jkollna nbidlu l-istruttura tal-policies biex nkunu nistgħu nilħu l-anijiet tal-istrateġija EU 2020. Fost il-prioritajiet tagħna aħna appoġġajna naturalment il-ftejn ma l-SMIs għal li għandhom għal biex jitwetqu l-anijiet tal-istrateġija u biex insolvu il-problema tal- tal-qat. U hemm bżonn nagħmlu anki sforz għal rikonversjoni professionali professjonali li huwa importanti biex inkunu nistgħu nerġgħu natu posta xogħol għal dawk il-persuni li qed jippruvaw ifittxu xogħol b'taħriġ ġdid għal opportunitajiet ġodda. Eh, eh, eh, suġġett li huwa importanti ħafna u rridu nsibu soluzzjoni fuq l-intervenzjoni tal-Fond ta' Ġustament Globali. Sfortunatament, qed ħafna żmien illi mhumiex qed jistodisfaw l-ħtiġijiet ta' dawn il-programmi eh, speċjalizzati biex nerġaw eh, daħlu eh, fi xogħol dawk in-nies li ġew li tilfu xogħol mħabba l-globalizzazzjoni. Eh, u eh, bat il-kwestjoni tal-82 biljuni ta' euro eh, fu il-tabbir fuq dak li ħabbret il kummissjoni dawn mumiex risorsi ġodda, imma dawn huma risorsi li ma ġewx utilizzati fil-policies reġjonali. U kif intkom eh, u kol tafu, il-policies reġjonali huma politika li eh, li tiġi minn min taħt, minn bottom, bottom up. U dana huma mamulin mis suġġetti territoriali li għamlu ġestjoni tal-programmi territoriali tagħhom. U nħoss li mħabba f'dan u importanti li nipromovu l-amministrazzjonijiet kollha biex dawn il-programmi bidluhom u jagħmluhom skont din il- eh, linja li ħabbret il-Komissjoni anki biex inkunu nistgħu insolvu il-problema tal-qat eh, ħalli nużaw dawn il-risorsi li huma disponibbli llum. Però rridu anki niftakru eh, er li rridu nagħtu finanzjamenti li huma xirqa għal policies li qed jiġu użati Grazzi ħafna mela jena nuża teknoloġija ġdida biex nurikom dan il-graf eh, fl-imkien mal-rapporter in ah, in li kulħadd dan il-graf biex kulħadd ikun jista' jħares e, leħ. Pero jek il-fim din il-kwistjoni ta' 82 e, biljuni, l-lub se jkun hemm komissjoni bejn il-Komissjoni Ewropea u l-Istati Membri għal daqstant il-Parlament Ewropew pratikament ma jkunx jista' jagħti l-intervenzjoni tiegħu fid-diskussjoni, jieħu sen fid-diskussjoni. Forsi jiena minix esperta fil-kwistjonijiet tal-budget, imma nħossi li dan huwa paradoss, aħna evvotajna budget, un il komissjoni tħabbar illi ħad biddel l-użu ta' dan il-budget. U dawn it 82 biljun allura ma nifimomx jena. Jena ma nafx ek eh, din eħx kwestjoni li qed nipruvaw napoġġaw eh, l-sforz tal-rkupru Uh, Eh, fil-Kunsill Ewropew l-iktar reċenti, hawnhekk għandna bżonn ta' xi spjegazzjonijiet għax aħna nistgħu morru mmorru lura għal bażi eh, elettorali tagħna u nista jgħidun fejn huma dawn il-flus li ma mpigi uħol u b'dawn il-flus. Eh, iva, hemm bżonn forsi nagħti daqsxejn ta' kjarifika fuq dawn il-82 miljun. Edkom tafu illi il-risorsi il risorsi il Eh, huma distribwiti bejn l-istati membri u mbagħad fl-istati membri eh, jinqasmu f'programmi reġjonali. Naturalment il-Kommissjoni eh, trid tapprova dawn il-pjanijiet u mbagħad tiverifikhom tagħmel monitoraġġ tagħhom. Illum qed tgħid illi 82 biljun ta' euro dawn ir-risorsi għadhom ma ġewx impenjati u ma ġewx użati. Jiġifieri dan jfisser illi il-Kummissjoni lesta eh, taċċetta illi dawn il-fondi jistgħu jerġgħu jiġu programmati, ma dana eh, iridu jiġu użati fil-programmi operativi nazzjonali u reġjonali skont l-Istati membri U eh, fil-budget tana dawn diġa ġew allokati fl-istati membri u se jibqaw allokati lil dawn l-istati membri. Għal daqstant fil-policies tal-budget dawn ir-risorsi diġa huma għandhom destinazzjoni u se jżommu din id-destinazzjoni. L-Istati membri mbagħad fil-politika reġjonali tagħhom jistgħu jerġgħu ibidlu dawn id-destinazzjonijiet u jistgħu jitrasferuhom minn programm għal ieħor jew minn linja ta' intervenzjoni għal linja oħra. Il-Komissjoni eh, ta' għalet li hija lesta taċċetta li dawn il-proċessi ta' bidla eh, eh, tista' ta' provom biex ikunu jistaw jiġużati għal ħtiġijiet ġodda illi ħarġu fil-program, fil perdu ta', programmazzjoni, ma dawmu mhumiex li flus ġodda, għax dan għal istess fondi li kienem fil-budget ta' qabel, mux nitkelmu fuq deċizjoni ġodda tal-budget, għax dawn huma kollha eh, parti mill-politika reġjonali u għadhom għal daqstant marbutin ma' dawn il-linji ta' nefqa u minnaħa tal-budget mu se jbiddel xej, eh, se jitbiddel sempliċament jekk l-istati membri u r-reġuni jekk iridu jistaw jerġaw jiprogrammaw ir-risorsi tagħhom biex dawn ir-risorsi jkunu eh, utli, jistaw jkunu jistaw jużawhom għal programmi li diġà jeżistu fil-komunità. Grazie. Grazzi. Fil-fat aħna għanna diffikultà u dan dimna xlaħar Konsill Ewropew il-Komissjoni u l-Istati membri tkellmu fuq dawn it-82 biljun, damu ħafna jitkellmu fuqhom e, palli kiku se e, dinaħat kun soluzzjoni biex e, jirsolvu il-tkabbiru l-impigi u kullħat ħabbrilna u fil-fat eh, dana mu li falliment l-istati membri mu miex kapaċi użaw il-flus taħħom eh, b'mod ċira mill-budget Ewropew eh, illi għad dispożizzjon tagħhom. Jiena naħseb illi dan huwa validu fil-budget tal-2013, però importanti anki għal xogħol tagħna fuq il-perspettivi finanzjari fil-futuri. Il-Komissjoni pratikament, evvintat e din dan il-pjan ta' rkupru b'dawn il-82 biljuni ta' e, e, euro li pratikament mumiex finanzjamenti, kultant l-istati membri ikaxkru saqajhom biex jużaw l flus tagħhom, ma ħafna drabi il-kwistjoni hija il-kondizzjonijiet ta' kofinanzjament għal daqstant minn naħa tagħna dawn it-82 biljun Eh, se jkunu importanti ħafna. Pratikament aħna rridu najdu li eh, rridu propju najdu natu twisija lill-ċittadinu eh, najdu li l-fondi mhumiex qed jiġu ntużati kif suppost. u fil-programm, periodu ta' programmazzjoni li jmiss rridu nizguraw li ma nerġawx insibu ruħna f'sitwazzjoni bħal di fejn il-fondi ma jiġux utilizzati kif suppost. U jidirli unħoss jiena illi dan il-komitat għandu jaħdem biex namlu prevenzjoni ta' dan. Naturalment rridu naħdmu fil rip anki mal-komitat u, u mal-esperti fuq il-fonta globalizzazzjoni għanna il-Sinjura Harkin li huwa rapporter fuq dan il-pro rapport aħna dak li għanna l-bera huwa li deċiżjoniet għandhom jittieħdu mal-ajr minn telf ta' żmien U ekk aħna rridu verament inkunu koerenti uh, ma' din l-istrateġija, allora eh, dan il-fond ta' aġustament ta' globalizzazzjoni għandu jkollu linja specifika fil-budget għax dan huwa mod biex innaqsu il-żmien eh, skadenzi biex inkunu nistgħu nużaw dawn il-flus imma jena zgur li inti smajt ħafna dibattitu fuq dan is-suġġett fil-komitat tagħkom għal daqstant se jkollna anki opportunitajiet oħra biex nerġgħu naraw. Allura rapporter nirringrazzjak tal-żjara tiegħek talli li tajtna dal-iskambju ta' informazzjonijiet u nixtiequk nixtiequlek l-ikbar suċess bil-xogħlijiet tiegħek u nittama li anki tinkludi u tqis il-prioritajiet tal-Kumitat ta' Affarijiet Soċjali u tal-Impjegi. Għalek, issa, Wasanna fit-tmim. Dan il-punt fuq l-agenda tagħna ngħaddu għal punt numru 15. Li huwa marbut mill-qrib mal-punt li għadna kemm nitrattaw għaliex ser ikunu qegħdin niddiskutu dwar l-inizjattiva għall opportunitajiet ta' żgħażagħ għandna smieħ dwar l-opportunitajiet ta' impjiegi ta' żgħażagħ għandna bosta ospiti magħna llum hawnhekk U l-idea ta' dan ismi feġġet meta aħna indunajna xi ħaġa meta kellna rapport ta' Sinjura Turinen aħna ħadna bosta inizjattivi differenti il-Kummissjoni Ewropea fil-komunikazzjoni tagħha dwar l-inizjattiva l-opportunitajiet taż-żgħażagħ għamlet segwitu tal-ħidma tagħna hawnhekk fil-Parlament u issa aħna rridu illi konna deja ta' kif jinsabu l-affarijiet. X'qed nistennew? X'nistgħu x'għandna nagħmlu x'għandha tagħmel l-Unjoni Ewropea. U għall-informazzjoni tagħkom ma jiena żgur li intom dan diġà ta' fuq. Aħna ser inkunu qegħdin nagħmlu segwitu ta' dan ismieħ permezz ta' mistoqsija orali lill-Kummissjoni u ser eh, namlu kol rezoluzzjoni bħala annes. Din għanda titressaq fil-plenarja biex bekk aħna inkunu nafu kif jinsabu l-affarijiet fir rigward ta' din il-linja ta' politika. il sinjura Francesca Balzani tinsab hawnhekk preżenti magħna illum nixtieq ringrazzja tal-preżenza tagħha hija kienet rapporter ġenerali għal budget tal-2012. Ija, qed semmu kol ma' sulla vija biex tiżgura li jkun hemm tranzizzjoni li timxi ħarir mill-2012 sal-2013. U aktar tard serna dilek il-kelma wara li jkunu. Tkellmu il-mistiedna, għal daqstant ejjew nibdew. Ser nibdew bis-sur Jean-Louis De Brouwer li huwa direttur għal l-Europa 2020 fiħdan DG Ampl u ser kun qed jintroduċi il-proposta tal-Kunsill kif qedtilkom ġib l-isem ta' inizjattiva l-opportunitajiet ta' zazax hija waħda mill-inizjattivi ta' prominenza, l-inizjattivi flagship fi dan il-qafas ta' l-inizjattiva Europa 2020. Jek joġbok, Sur de Brower. Grazzi, Signora President. Jina naħseb illi Mandiġ biss nintroduċi din l-inizjattiva għaliex ħafna minnkom fil-kumitat ta'kom jafu dwara imma jiena irrid narafkom dwar kif jinsabu l-affarijiet u kif injaddeja l-implementazzjoni. Din l-inizjattiva ġiet imħabbra mill-President tal-Kummissjoni, is-Sur Barroso, f'Ottubru qudiem il-Parlament Ewropew u aħna ippreżentajna il-proposta f'Diċembru. Nisabu fi kriżi politika, kriżi ekonomika, illi waslet għal livell dejjem jiżdied ta' għad fost iż żazax f'ħafna mill-istati membri tagħna. U dan il qat fost iż żazax għandu element ta' kwalità illi ħassibna għaliex huwa miżjud ma' żieda fil-proporzjon ta' żazax li la huma eh, la jinsabu fis-settur tal-edukazzjoni laqas huma mħarġa u laqas qed jaħdmu. U għalhekk Jekk dan il qat isir fuq medda twila ta' żmien, ikun hemm aktar żgħażagħ illi jkunu qiegħda fuq medda itwal ta' żmien. U dan huwa proporzjon kbir miż-żgħażagħ li jinsabu qiegħda kif qedtilkom ġiet imresqa proposta mill-Kummissjoni f'Diċembru u dinja proposta illi irċivit rispons pozittiv fl-aħħar ta' jannar fil-Kunsill Ewropew. Din l-inizjattiva ovvjament kella lan illi tadotta serje ta' miżuri, serje ta' azzjonijiet urġenti biex tipprova issibtar problema speċifika. Ovvjament, l-impjegi jeżistu fiħdan kuntest akbar u f'April il-Kummissjoni ser tkun qed tressa pakket ta' impjegi Ek u għamsejjaħ dan huwa komunikazzjoni permess ta' dokumenta ħidma illi ser jitratta il-kwistjoni tal-politika tal-impjiegi fis-sens aktar wiesa tagħha. U din l-inizjattiva ser tkun parti minn dan id-dokumenta ħidma għaliex il-qat l-impjegi fost iż żaza tibqa' problema għalina. Hemm erba oqsma ta' azzjoni. L-ewwel net irdu nsibu rimedju għal rata ta' l-rata dejjem li żdied ta' żgħażagħ li joħorġu mill-iskola mill-iskola u kol irridu ntejbu il-kwalifiki biex nabbinaw ma' ħtiġiet tas-suq U kol irridu nipromovu il-provista ta' taħriċ permess ta' taħriċ għax-xogħol, permess ta' formulas differenti li ser nitkellem f'aktar dettal dwarhom aktar tard u b'mod aktar ġenerali irridu niżguraw illi l-persuni jkollhom aċċess aħjar għall-ewwel impjieg tagħhom. Rajna li dawn l-inizjattivi kellhom żewġ assi differenti. L-ewwel nett dan huwa qasam fejn il-kompetenza hija tal-Istati membri u tinjas kien marbut mal-kompiti speċifiċi tal-Kommissjoni Ewropea u tal-Unjoni Ewropea. Ovvjament, dawn il linja ta' politika jaddu għand il-Parlament Ewropew għal budget tal-2012. Aħna ippruvajna nibdew dibattitu politiku, ovvjament, ma' dawk involuti l-iktar fejn il-qat fost iż-żazax huwa l-aktar ta' tħassib. Aħna provajna nistabilixxu pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali, provajna nresqu idejat, provajna nistabilixxu dati biex ikun hemm segwitu tal-proposti tal-komunikazzjoni. Issa, fl-aħħar tad dibattitu preċedenti jiena indunajt illi kien hemm talba għal użu aħjar tal-fondi Ewropej, il-Fond Soċjali Ewropej, Ewropew jew inkella sorsi oħra ta' fondi permezz tal-fondi ta' koezjoni. Issa din il-komunikazzjoni naraw li fija żewġ idea differenti. L-ewwel net illi naqdu timijiet ta' azzjoni f'setturi fejn il- eh, l-qad fost iż-żazax huwa qoli ħafna u organizzajna wkoll laqgħat ġewwa Brussell mad-delegazzjonijiet ta' seba' stati membri illi b'mod partikolari intlaqtu mill-qatt fost iż-żgħażagħ. Ġifieri li għandhom rata aktar olja mill-medja Ewropea. U għalhekk dan huwa proċess politiku illi ikopri ħafna disċiplini kena diġi emp, kena diġi kultura u kol, diġi tal-edukazzjoni, kwistjonijiet ekonomiċi u finanzjarji wkoll involvejnihom. Dan huwa pakket li għandu żewġ naħat irdu niżguraw li konna l-aħjar programmi imma rridu niżguraw ukoll li konna l-fondi disponibbli. Ovvjament dan huwa proċess dejjem għaddej u rridu niżguraw illi ikun hemm skambju ta' informazzjoni kontinu bejn il-Kummissjoni, servizzi tal-Kummissjoni u l-Istati membri. Il-Kummissjoni ovvjament ser tressa rapport ta' nofs iżmien. fis-summit informali f'nofs April sejjer ikun hemm dokument ta' ħidma mill-Kummissjoni li ser ikun parti minn dan il-pakkett ta' impjiegi. U ovvjament dan ser naddulkom hawnhekk lill-Parlament Ewropew. Kif qedtilkom dan huwa rapport ta' nofs iż-żmien ser jgħid kif jinsabu l-affarijiet fi rigward ta' dialogu u negozjati mal-istati membri. U aħna u kol irridu naraw kif nistaw nindirizzaw li pjanar, li pjanar mill-ġdid, nużaw il-fondi li maġewx użati, affarijiet bħal dawn. Irridu nużaw il-rizorsi kollha li għanna disponibli biex inħaġġu l-impjiegi fost iż-żazax l-apprendistati tal-talim tul il-ħajja u koll li kunem staġ differenti għal biex għet jikseb l-esperienza ta' xol. Il-Kommissjoni impenjat li ser tressa bosta inizjattivi il għafas ta' kwalità għal placements ta' xol. Dinja xaħġa illi smajna dwara Eh, f'post okkożjonijiet ta' organizzazzjonijiet differenti ta' żgħażagħ hija ġustifikata u għalhekk ser nagħmlu proċess ta' konsultazzjoni. Hija waħda mill-idejat li ser issibu fil-pakkett tal-impjiegi. U għalhekk ser nibnu fuq ir-riżultati tal-konsultazzjoni tagħna flimkien mal-istudju li aħna għamilna u dan ser jiġi segwit minn proposta. Proposta illi ser isibuha qudiemkom qabel ma tintemm is-sena garanziji ta' impjiegi għaż-żgħażagħ hija priorità kbira għall-Commission għal kummissjoni hija idea li hija appoġġata mill-Parlament Ewropew għandna azzjoni ta' preparazzjoni wkoll dwar dan is-suġġett taħt il-budget tal-2012 u għalhekk ser nibdew l-implementazzjoni ta' din l-azzjoni ta' preparazzjoni u ser nibdew ser nippruvaw nitalmu t-talimiet meħtieġa fuq il-livell Ewropew biex bekk ikunu nistgħu nipproduċu ir-rakkomandazzjonijiet u nittamaw li nagħmlu dan qabel ma tintemm is-sena semmejt l-apprendistati. Hemmhekk l-imsieħba soċjali għandhom rwol essenzjali xaqdu. Għanna l-Maxim Ċerruti u il-Patrick Itcher ta' hawnhekk magħna jiena qed nħu li qed narhom preżenti magħna hawnhekk kemm il-Konfederazzjoni ta' Trade Union Ewropea u Business Europe ħadmu għatih f'din l-inizjattiva għal din l-inizjattiva fuq livell Ewropew. Imma anke wkoll fuq livell nazzjonali. Aħna nittamaw li nkunu nistgħu nappoġġaw dawn l-isforzi ser nippruvaw nallokaw il-fondi mill-Fond Soċjali Ewropew illi għandu jippermettilna biex aħna nappoġġaw programmi ta' tranzizjoni biex il-persuni ikunu jistaw jiċaqalqu mill-edukazzjoni għall-impjigi permezz ta' apprendistati u internships u hawnhekk jużaw il-Fond Soċjali Ewropew. Issa dwar l-appoġġ għaż-żgħażagħ meta jibdew il-karriera tagħhom bħala imprenditori ser ikun hemm madwar 3 miljun euro f'assistenza teknika illi ser jippermettu biex aħna nkunu nistgħu nappoġġaw programmi fi dan l-istati membri. U dan apparti dak illi diġà sar permezz tal-faċilità tal-mikrofinanzi. Palissa qed isir dan ix-xogħol. Kollox għaddejja kif aħna qegħdin nitkellmu il-Kummissjoni trid tiżgura il-komunikazzjoni tagħha tkun operattiva, tkun attiva u eh, taħdem l-iktar mod partikolari minħabba s-situazzjoni attwali aħna ser ikun qegħdin nirrapportaw lil kunsillu lil parlament f'April u l-Kummissjoni ser tkun qed tippreżenta perspettiva ġenerali tal-implementazzjoni tal-programm sa Ġunju. Id-dokumenti kollha ser jingħataw lil parlament u lil kumitat tagħkom b'mod partikolari. Grazzi tassew. Grazzi ta' din il-perspettiva ġenerali li inti tajtna. Issa naddu għall-erba mistiedna tagħna ser nibda billi naddi l-kelma li sinjura Florence Moriljum mill-Assoċjazzjoni Generazzjon Preker. Grazzi tal-li ġejt maħna l-lum għonek. Naddilek il-kelma għal ħames minuti. Bonjour. Euh, tout d'abord, je voudrais faire un rappel de quelques chiffres clés révélateurs de la... Grazzi tassew. Ser natikom xi ċifri ewlenin illi jgħidulkom kemm hi problematika s sitwazzjoni fi Franza u għalhekk aħna ħloqna l-organizzazzjoni tagħna fl-2006 kien hemm 800,000 trainees fi Franza issa hemm 1.1 miljun. L-affarijiet huma għar f'pajjiżi oħra bħal Greċja u Spanja. Iżda it-trainees huma pal industrija armata ta' riserva illi jissejħu jekk ikun hemm kriżi, imma mhux qed igawdu minn postijiet ta' xogħol veru propja. Eh, wieħed minn kull erba żagħżugħ jew żagħżugħa fi Franza m'għandix xogħol u wieħed minn kull ħamsa qed tgħix fil-linja tal-faqar. Aħna rridu nagħmlu negozjati dwar il-faqar u l-GDP żdied baxra eh, naqas baxra fil-mija fl-aħħar 25 sena. 10 fil-mija ta' tnaqis fil-GDP ta' pajis ifisser illi hemm inqas flejes disponibbli għas salarju għalhekk is-suq tax-xogħol ilu fi kriżi mill-1992. Għalhekk 200 biljun ifisser id doppju tal-budget tal-edukazzjoni fi Franza. Jista' jkollna mekkaniżmi ta' kontroll, ġifiri, korsi ta' taħri, servizzi soċjali illi jipprovaw jinvolvu l-izzaza fl-imprenditorija u għet jista' jappella l-aktar kontribuzzjoniet minna tal-kumpaniji fejn dan il-xol u huwa immens jistaw kol konna xi kwota fuq in-numru ta' korsijiet ta' taħriġ illi wieħed jista' jkollu Dan ikun fl-interess ekonomiku ta' xi persuni, iżda ikun hemm ukoll tnaqqis f'10% fl-ispejjeż tal-kumpaniji fi Franza dan joħloq bejn 1.5 għal 2 miljun post ta' xogħol ġdid immedjatament. Infatti l-qatt fuq meta twila ta' żmien fost iż-żgħażagħ huwa kontra ix-xewqat ekonomiċi tal-Unjoni. Aħna ma jkonniex tkabbir sostenibli jekk iż-żgħażagħ jkomplu jispiċċaw qiegħda. Fleta tiegħi l-ommi kellha żewġ proprjetajiet taħt isimha u kellha żewġ titfal. U għalhekk fir-rigward tal-ħajja aħna sejrin żmerġ. Il-persuni jridu aktar jridu posta xogħol dan kollu effett fuq ir-rata ta' twelit, ħafna persuni li għandhom eh, età ta' 30 sena m'għandhomx biżejjed flus biex ikollhom it-tfal. Edin naraw li jem distak kbir bej l-ħaddima ta' privileġġ u dawk il-ħaddima kazwali. Edin nitkelmu dwar it-kabbir, ma dan għadu ipotetiku bħalissa. Ija ta' illużjoni għalix l-impiegi edin jonqsu dawn l-ħar 50 sena jekk naraw il-kampanji ta' elezzjoni illi għaddejjin fi Franza. Aħna provajna pressjoni fuq il-kandidati għal-elezzjonijiet presidenzjali għaliex ħafna minn dawn il-programmi huma bbażati fuq it-kabbir imma aħna maħniex naraw li huma affidabli. It-kabbir fis-sittinijiet kienet 5%, fid-deċenju ta' wara naqsa ta' 3% u fit-tmeninijiet naqsa ta' 2.1 u 1.9 fid-disajnijiet u 1.5 bejn is-sena 2000 u 2010 għalhekk mhux possibbli illi nassumu illi ser ikun hemm tkabbir infinit fuq pjaneta illi hija finita fawissu. 2010 il-Messiku naqqas il-produzzjoni ta' żejt tiegħu u dan kien fi żmien fejn iż-żejt kien jiswa 125 dollaru kull barmil aħna irridu nibdlu il-modell tagħna ta' taħt fuq għaliex il-pjaneta qed twieġeb għal pressjoni li aħna qegħdin nagħmlula u ħadd ma jista' jbassru dan, ħadd ma jista' jikkontrollah. Iżda kollox jista' jikkura ruħu jekk aħna ninvestu fil-enerġija li tiġġedded dan jista' jkun sors ta' impjiegi possibbli investiment fil-proprjetà, fil-housing, f'enerġija li tiġġedded u fl-frankar tal-enerġija. Bejn il-fejn u l-2009 kienna l-aktar perjodu sħun fil-pjaneta tagħna u l-2010 kienet l-aktar sena sħuna minn dubdew jinżammu ir-records skont ċifri tan NASA il-limitu ta' żewġ gradi illi aħna stabilejna. Għażieda fit-temperatura diġà biżnie nistgħu naraw il l-persuni jistgħu jikunu mġela jitilqu mill-postijiet li jgħixu fihom u dan jista' jkollu impatt fi rigward tal-immigrazzjoni lejn l-Ewropa. Il-Greċja ukoll hija mudell, hija laboratorju fi rigward ta' politika ta' austerità. U min qed jibbenefika minn mill-affarijiet li għaddejjin hemmhekk. Persuni ħasbu l-barbari kienu jilbsu ikraħ ma kienu xaqaxru il-leħja u kienu jilbsu ħwejjeġ maħmuġin. Konna narawhom bħala persuni illi ma kienu jafu jidbu jaqra ma kellhomx kultura. Kienu jafu jiġġieldu biss, imma ma rridux nissottovalutaw it-tielet dinja. Ma rridux nissottovalutaw il-dawk illi jidru inferjuri għalina. Euh, fort et ce message très clair sur euh, nos responsabilités. Grazzi għal dak il-messaġġ ċaru b'saħħtu fuq ir-responsabbiltajiet tagħna il-Segretarju Ġenerali tal-Youth Forum għan itkellem bl-Inglis, The opportunity. Grazzi tal-opportunità li tajtuni li nitkellem hawnhekk. Il-European Youth Forum kienet jagħmel monitoraġġ u anke jaħdem fuq is-sitwazzjoni u jħares lejn impatt tal-kriżi fuq iż żagħżagħ U dan inna nagħmluh mill-aħħar tal-2008 meta kellna l-ewwel xokk qawwi tal-kriżi. U eh, dak li rajna anka biex eh, nkompli fuq il-kelima ta' qabli li rajna li situazzjoni ta' zazax sejra l-lar fl-Ewropa. U din hija xi ħaġa li issa finalment ġiet rikonoxxuta anka fuq l-ola livelli tal-istituzzjoni Ewropej Il-Konsell Ewropew għall-ewwel darba fil-fatt poġġa dal-punt fuq l-aġenda u realizza li l-kustjoni ta' zazax madix sostenibli. Aħna mħazba tal-fat li kena nistennew sakemm is-istituzzjoni tant marret għall-ar eh, illi eh, appuntu meta laħqet l livelli l-ola livell tal-Kunsil beda jindirizza il sitwazzjoni Wieħed mill-punti prinċipali tagħna għadak għandu xaqsam l-approċ għal-krizi u għalli fil-moment irridu nipruvaw eh, nibdlu l-paradigma li qed nħarsu leha meta nindirizzaw zuri sabiex noħorġu mill-kriżi. Fil-preżent, miżuri ta' austerità mhux se jkunu biżejjed u hemm bżonn approċċ integrat sabiex natu l-ħajja mill-ġdid lill-Ewropa nerġaw nasbu fuq il-modell ta' żvilupp imma nasbu fuq mod integrat fejn politika ta' industri, edukazzjoni, eh, kol jaħmu fl-imkien u għawenek naħseb li zaza għandhom kollom rol ċentrali fil-proċess. Tini punt fuq l-inizjativa opportunità ta' zazax titratta kwistjoni li ġiet diskussa ftit minuti ilu fuq il-fatt li maħniex nitkellmu fuq din l-inizjattiva ta' flus ġodda qed nitkellmu mhux fuq redeployment ta' flus preżenti, imma qed nitkellmu fuq riprogrammazzjoni potenzjali ta' risorsi esistenti. U aħna kemm xejn inħasba li jekk il-sitwazzjoni ta' Zaza fl-Ewropa tiġi trattata ta' Pala priorità l-unika soluzzjoni li sibna l-problemi kien li niprovaw nirriprogrammaw. U laqas bis ninforzaw da riprogrammazzjoni għalix u fidejn l-istati membri li jagħmlu dan għal daqstant. L-affarijiet għadhom vagi żejjed meta niġu l-implementazzjoni u fuq dan imħasba serjament fuq dak li qed iseħħ fuq livell nazzjonali. Dan jorbot ma' telepon, telet pont dwar l-implementazzjoni. Aħna nemnu li hemm ħafna potenzjal mhux sfruttat għall implementazzjoni ta' programmi proposti fil-inizjattiva Opportunitajiet ta' Zazax anka fi sħobija ma' soċjetà ċivili fost iż zazax Organizzazzjoni ta' Zazax mhux biss għandhom outreach eċezzjonali għażazax fl-Ewropa, ma għandhom expertise li jinvolvi iż zazax għal daqstant il-forum Ewropew għazzaza ħet jħedġeġ l-Komissjoni l-Stati Membri sabiex jiffaċilitaw l-aċċess organizzazzjoni ta' għazzaza u partnerships għall-aċċess għal finanzjament Ewropew li qed jiġi diskuss sabiex intejbu situazzjoni ta' għazzaza. U kol nivvotaw ammont speċifiku favur Kunsilli Ewropej għazzaza u appoġġ dirett mill-budgets nazzjonali sabiex nappoġġaw iż par fil-kas tal-Finlandja u rew illi nipromovu ċittadinanza attiva u anka l promozjoni tal-individu huma affarijiet li jirriżultaw minn proġetti bħal dawn. Dan wasalni raba u l-aħħar punt tiegħi fuq użu aħjar tal-spirit ta' intrapriża, apprenticeship u fatturi oħrajn. il komissjoni kienet tajt li qed nippromovu bħala forum Ewropej flimkien ma' koalizzjoni ta' organizzazzjonijiet varji u anka membri tal-Parlament Ewropew pa' Sinjura Turenen u Cornelison mhux biss għavon apprenticeships imma li kunu ta' livell aħjar għal daqstanta din l-inizjattiva għal karta Ewropea dwar eh, internship ta' kwalità fejn qed inħeġġu lilkom il-kol sabiex eh, tinaqdu f'din l-inizjattiva u nistidinkom sabiex fis-16 ta' Mejju barra l-Parlament Ewropew nippreżentaw propju din l-inizjattiva flimkien mal-President Schulz. Merci beaucoup. Grazie ħafna għal nadussa għal Patrick Rijajt Fisem, il-Trade Unions, Veċi, Segretarjali tal EETC. Grazie ħafna. Iżza zaħu huma futur tagħna u llum nafu illi dawn il-żazax huma fost il-gruppi l-aktar vulnerabbli għaliex qed jerfgħu il-pisa biex impattu għal-kriżi. Il-qas fost iż-żazax insemmit ukoll il-prekarjetà, il-perjodu twil ta' trasferiment mid-dinja akademika għal dik professjonali, problemi ta' xogħol, problemi ta' housing, eċetera, eċetera li TOC tat merba eh, imħalta biex najdu jekk għal dawn l-inizjattivi għazza il-fat il komissjoni qed indirizza l-problema huwa punt favorija, però kif għadna? Qed inħarsu lejn l ammont bejn 30 u 80 biljun imma l-ammont se jintafaq kif suppost pajis bħal Greċja se jkun jista' joħroġ b'konfinanzjament ta' programmi għaż-żgħażagħ. Il-flows ser jerġgħu morru lura l-istati membri jew le. Aħna nħossu li l-flows disponibbli mhuwiex kredibbli. Huwa biss huwa ftit wis qed nitkellmu fuq 3 miljuni l-emmolaw. U qed jistaqsi mistoqsijiet jekk dawn xejn jgħidu anzi dawn l-action teams u gvernijiet Jina naħseb illi xi tip ta' involviment miż-żazax u trade unions huwa rekwiżit importanti. Fon ristrutturar tax-xogħol huwa risposta għal qatt iktar flessibilità l-impjegi għazzazax li qed nagħmlu sissa mhuwiex qed jindirizza l-problema. Hemm bżonn solidarjetà fost il-ġenerazzjonijiet. Programmi omja austerità postem il-Konsil u l-Kommissjoni se jkomplu joħolqu problemi għal ċertu ekonomiji u jwaslu l aktar reċessjoni. Hemm bżonn nespandu l-ambitu tax xogħol għanna bżon xogħlijiet eh, adekwati u strateġija serja mhux biss tkabbir imma għal ħolqien tax-xogħol nafu li tkabbir waħdu mhux bizzejiet sabiex u xolijiet issa. U ETUC taqbel ukoll fuq il-ħtieġa għal disciplina budgetarja nafu li numru ta' stati membri qed iffaċċaw diffikultajiet Europons u taxxa fuq eh, transazzjoni finanzjarji huma importanti ħafna bżonn noħorġu mill-kriżi u noħorġu aktar qawwija minn qabel. Id-Danimarka u l-Ġermanja huma eżempju ta' dan, il-Ġermanja rat zita ta' 8% fl-esportazzjoni fl-2010 u kien hemm anke moderazzjonijiet fost il-pagi, riċerka u edukazzjoni u kol waslu għal riżultati pożittivi, mexxejja politiċi llum jitkellmu fuq kompetittività u jgħidu li qudiem l-Indja u ċ-Ċina l-Ewropa mhix għal qudiem u hekk jiġġustifikaw tnaqqis ta' 30% ta' salari fil-Greċja. Imma fi smiħiħor, Sinjor President, indijat u nistani li l-Kommissjoni u l kunsill għandhom jifqu jipprovaw id-dawru l-Ewropej f'Ċiniżi. Aħna naqblu għanna bżon noħorġu mill-kriżi u noħorġu mill-kriżi aktar b'saħħitna u bekk naħdmu fuq affarijiet bħal edukazzjoni u riċerka ecc. ecc. Għana napoġġaw il-Ganzja Ewropea pala J2C u eh, ninaqdu fil-Youth Forum Charter u kol naqblu ma' rati ta' suċċess aħjar fiskejja edukazzjoni u taħriġ fl-2010 msejba soċjali infirma protokoll fuq is-suq tax-xogħol li jitratta iż-żgħażagħ. Il-kelima ta' qabli semmew dan aħna bħala msejba soċjali indikajna l-ftejm tagħna fuq il-programm ta' ħidma fil 12 u l-qat fost il-motor partikolari fost il-żgħażagħ u għawet minn prioritajiet dal-programm hija huwa programm li preżentajna b'mod konġunt fis summit soċjali u nittama li negozjati fu dimensjoni għazzaza tibda propju f'Ġunju għaliex l-imsieba soċjali jistaw tassew iwaslu għal diversi benefiċċji. Dan rajni f'diversi stati membri, fi Franza rajna poċa għazzazax, impenna l-housing, ġlida kontra l-użu ħażin ta' internships, u ispezzjonijiet fuq is-suq tax-xogħol. Pala Konfederazzjoni Ewropea ta' Trade Unions aħna inħossu li għanna jkonna miżuri responsabli u azzjonijiet responsabli fl-aħħar kongress fateni, il-Komitat ta' Zazax ta' li l nifsu drittijiet ta' votazzjoni u issa huwa membru sħiħ fix-xogħol tal-ITUC u l-attivitajiet tal-ITUC huwa parti fil-negozjati għal program ta' xidma u parti mill eh, summit soċjali u nitolbu għom l-opinjoni tagħhom fuq kwistjoni għandhom xaqsu mażgħażagħ u magħhom aħna ser noħol u kampanja nsi l-bidu ta' kampanja sar frar, kampanja li tħares għal alternativi għal xalitu ġustizja soċjali u għahna sekunet nis u fuq il-xol prekarju għazzazax u li TOC ħad tkun qed ħares lejn kif dan kollu jista' jiġi organizzat. Sinjura President, biex nikkonkludi nista' ngħid li ftit lu kont ma' Daniel Cohn-Bandit wet mill-kollegi tiegħek nipprovaw nidefendu l-Ewro fi Franza u kien hemm ħaġa li laqtitni gradwati żgħażagħ kollha illi ħadu sem f'Erasmu f'Repubblika Ċeka, f'Ruma, jew Pariġi indipendentement fejn, wara li konkludew l-istudju tagħhom setaw jiċelebraw bġelat imħallas bl-euro. Din hi viżjoni tal-Ewropa li jridu tajjeb nagħtu messaġġ ċar ta' tama. Hemm bżonn naraw xaq ta' dawl u l-politika tal-Kommissjoni sfortunatament mhix fil-direzzjoni opposta. Grazzi. L-aħħar espert Maxim Serruti meċċejta Business Europe, grazie ħafna, Signor President, eżis membri xtaqt nibda l-intervent, billi najt, kem Business Europe hija konxja ta' situazzjoni diffiċli li qed jiffaċċew iż-żazax bħalissa u staqtna nispiegaw li aħna nampensa biex nipparteċipaw sabiex insibu soluzzjonijiet sabiex nifaċilitaw tranzizjoni ta' zaza lejn is sot tax-xogħol. L-ewenet xtaqt infakkarkom il kwistjoni tal-ħiliet saret waħda mill-sfidi prinċipali għal kumpaniji Ewropej. Anka madwar id-dinja wkoll saret sfida din rajna kompetizzjoni qed iżdied tal talent madwar id-dinja u fl-istess ħin qegħdin nosservaw noqas ta' eh, ħiliet fl-Ewropa għal kwistjonijiet interni marbuta mad demografija u anka minħabba li s-sistemi edukattivi tagħna jista' jkun mhumiex imfassla b'tali mod li jagħtu priorità li l ta' ħiliet li għandhom bżonn is-soq tax-xogħol u l-kumpaniji. U għal daqstant qed naraw eh, eh, situazzjoni stramba, situazzjoni li eh, hija taħsar fejn aktar minn 24 miljun persuna qiegħda fl-Ewropa u żewġ miljun però postijiet ta' xogħol li mhux mimlijin illi ma jistgħux jintlew minħabba l-fatt li dawn il-ħiliet mhumiex prezenti fis-soq tax-xogħol tagħna. Issa fuq iż żazax U l qat fost iż żazax huma tal-biża qed naraw iktar minn 5 miljuni u nofs eh, żagħżugħa żagħżugħa qiegħda fl-Ewropa. U din hija waħda mill-akbar problemi għall ewropa mhijiex biss problema soċjali u naħseb illi nistajna naraw illi l-ispejjeż ta' madwar biljun euro fis-sena huma sfida ekonomika l-Ewropa. Billi nitilfu ġenerazzjoni nkunu qed nitilfu fuq l-innovazzjoni u nitilfu fil-kompetitività anka għada bitada. L-analiżi li qed nagħmlu aħna li s-sitwazzjoni mhijiex sostenibbli għal daqstant hemm bżonn nieħdu konkreta. Tlabtna Sinjor President sabiex nkunu konkreti, Business Europe kienet qiegħda taħdem bħala sitwazzjoni ta' emerġenza fl-aħħar xhur, waqfet task force fejn ġbarna esperti f'kumpaniji illi huma esperti fuq u fatturi oħrajn sabiex eh, ikun hemm tranzizzjoni mill-dinja tal-edukazzjoni dinja professjonali. F'din it-task force eh, wara diversi laqat ħriġna mm, eh, b'rapport li rċevejtuħ qabel laqat tal-lum u ħriġna b'numru ta' rekomendazzjonijiet konkreti fuq x'tista' tagħmel l-Unjoni Ewropea u x'jistgħu jagħmlu wkoll l-istati membri kif x'jistgħu jagħmlu wkoll organizzazzjonijiet ta' minħaddem u kumpaniji nifisom. Aħna qed nosservaw differenzi kbar, diversità kbira fis-sitwazzjonijiet. Meta l-qatt fiż-żażaħ ikun għoli ħafna f'ċertu pajjiżi bħal Spanja u l-Greċja, naraw illi hemm ukoll qatoli fost iż-żgħażagħ f'pajjiżi li mhumiex skrutinizzati mill-Kummissjoni. Pajizi li għandhom rata baxa ta' qatt fost iż-żaza, u din ir-rata hija korrelata fil-Ġermanja, fil-Danimarka, fl-Iżvizzera, fl-Olanda ma' sistema ta' dual learning. Għalfejn nitkellmu għaliex tal-lim f'kumpanija jagħti liż żaħ esperjenza u ħiliet li hemm bżonn sabiex eh, dawn iż-żaza ħisibu l-ewwel xogħol aktar faċilment. U minn din l-osservazzjoni ħriġna bil-konklużjoni li għandna naraw kif del prassi tajba tista' tintuża minn pajjiżi oħrajn. Pajjiżi li għandhom għad kbir fost il żgħażagħ li għandhom sistemi bażati fuq l-iskola fejn hemm l-ebda esperjenza f'kumpaniji U bekk eh, dan wasal il-diffikultajiet. L-Unjoni Ewropea tista' tuża l-istrumenti finanzjarji tagħha, mat partikolari diskutejtu l-fondi strutturali iktar kmini, Aħna f'moħna għandna l-Fond Soċjali Ewropej, Ewropew b'mod partikolari, il-programm Erasmus for All. Ommek nallokaw uħut me rizorsi għal-programm għal-periodu ta' programm li jmiss. Dan ikun effettiv sabiex nħeġġu dawk il-pajjiżi illi sissa m'għandhomx sistema ta' dual learning effiċenti sabiex jimxu din id-direzzjoni. Elementi ħol importanti illi ħareċ ċarf xolna u li f'ħafna pajjiżi taħriġ vokazzjonali, edukazzjoni vokazzjonali għandha stampa kera fost il-pubbliku. Zaza jista' jkun ma mhumiex miġbuda lejn eh, triqat bħal dawn għaliex ma jasbux illi dan hu l-mod kif jipproċedu fil-ħajja professjonali tagħhom il-ġenituri wkoll huma diffidenti qudiem dan kollu. Forsi nistgħu nikkoordinaw ma l-istati membri sabiex intejbu Eh, l-istampa ta' dawn il-proġetti u koll naraw kif sen tejbu l-kwalità tal-apprenticeships u koll dan huwa xogħol tagħna fi ftit kliem qabel nikkonkludi nagħmel reazzjoni għal dak li smajt mort partikolari s-Sinjorina Morion minn Generation Precare għamlet għarija qawwija li turi kemm għandhom diffikultajt għoddimhom iż-żgħażagħ bħalissa. Jek te permettu li jina ġej minn organizzazzjoni ta' negozju naħseb li dak li qed imbagħtu minnu fl-Ewropa u l-istampa ta' zazah li jihdu l-inizjattiva, jibdew negozju. Is-soluzzjoni mhux ġejja minn fondi pubbliċi ola, ola, hemm bżonn ikun hemm kondizzjoni sabiex investiment privat ikun jista' jikber u jieħed li tieħu responsabilità tal-ġejni tiegħu u naħseb li politika tal-Unjoni Ewropea għandha timxi din id-direzzjoni għaliex hemm tama Mhuwiex veru li tkabbin mhuwiex possibbli fl-Ewropa minħabba li għandna xejra ta' 40 jew 50 sena fi Franza pereżempju fejn il-riżultati tagħna f'termini ta' tkabbir ekonomiku eh, sejrin lura pajjiżi oħrajn li juruna li huwa possibbli li wara tnaqis jerġa' jkollna kondizzjonijiet ta' fiduċa l kumpaniji għal individu sabiex flimkien niksbu riżultati ekonomiċi aħjar u jkun ħażin li knaħsbu li mingħajr tkabir ekonomiku mhux se nkunu nistgħu nżommu l istandards ta' ħajja tagħna. Nasab li l-aħħar punt li nista' nisaqu li Business Europe u marbut ħafna ma' sistemi soċjali Ewropej il huma mibnija fuq solidarjetà u jiddependi fuq kabir ekonomiku. L-lum qed nitilfu kabir ekonomiku l-priorità għandha tkun nerġgħu intu ħajja mill-ġdid. Grazzi. Merci beaucoup. Donc nous en venons aux choses importantes et du coup nous allons être à court de temps. Euh, alors on va essayer d'optimiser. Euh... Grazie. Ma tantx baqanna. Ħin mela. Ejja provaw nibdew id-diskussjoni natu l-ewwel il-mikrofonu li żewġ rapporters fuq il-budgets tal-2013-14 nirringrazzjawhom li huma qegħdin hawnhekk għax huma eh, ikunu jistgħu jikkonkretizzaw il-prioritajiet tagħna mbagħad li sinjora Turin eh, nitlomhom jitkellmu mod konċis u jippruvaw eh, juruna x'tista' tkun l-inizjattiva tal-Parlament Eh, bħala reazzjoni għal dina tazaza u anki fuq dak li għandu xaqsam mal budget. Ibda sur Pajzani. Eh, grazie a tutti i colleghi. Ba signora Balcani, Balzani. Grazie ta' dan ismiħ li għedna l-lum li huwa interessanti u utli għax dan huwa qabel anki il midterm report, imma anki għax qabel il-proposta ta' budget li il-Kommissjoni sal-aħħar ta' xar se tippreżenta f'April. Is-sena li għaddiet waqt il-negozjati għal budget tal-2012 li jena rapporter fuqa aħna mill-bidunet għamilna sforz konġunt u najt li huwa konġunt għax il-proposta tiegħi fil-bidu bħala rapporter ġiet mill-qwa pożittivament kemm il-Kumitat tal-Budget kif ukoll mal kumitati speċjalizzati li mbagħad tkellimt magħhom. E, biex inkunu nistgħu npoġġu fiċ-ċentru tal-budget tal-Unjoni Ewropea is-suġġett tal-impigi. Impigi li għandu jkun skont wieħed mill-miri importanti tal-istrateġija 2020. E Suġġett li bla dubju mhux jirrigwarda biss iż-żgħażagħ għax sfortunatament fl ewropa li qed tixjeħ. Eh, dina tirigwarda ħafna ġenerazzjonijiet anki dawk li huma exjeħ li darba eh, kellhom anki dimensjoni differenti f'din il-problema, ma bla dubju eh, hija problema anki ta' zaza u għax għalihom mhux biss jridu jagħmlu pjan għall-ħajja tagħhom, imma anki rridu jkunu jista' jaffaċċaw dawk l-isfidi li permettu l-Unjoni Ewropea tkun tista' tkun kompetitiva u il-komplement tad-dinja. Il-tema, is-suġġett tal fost iż-żgħażagħ għal daqstant u l-ġlida, parti mill ġlida tal-kontra il-qat, eh, aħna provajna nu eh, naslu għal konsekwenzi utli, affarijiet operativi mux biss ġifiri f'teorija, imma nishtiqu anki nitradu fi sforz eh, finanzjarju biex ikun hemm iktar risorsi fil-programmi destinati għal ġlida kontra l-qat u għal appoġġ ta' zazah. U fl-aħħar irnexxilna wara li għamilna negozjat twil illi dam sena sħiħa, eh, irnexxilna jkollna żieda importanti f'ċi programmi li kienu strateġiċi ħafna. L-għol wahda huwa lifelong learning. Illi kien il-wieħed l-iktar importanti eh, għal impiegi għal tkabbir u għal ġazaza. Għaxdana dana jirrigwarda dawn l-istrumenti kol dawa program flessibli ħafna li għatina anki il-possibilità naraw xinu għal problema għawlin l inġlida kontra l-qat eh, inġibuha fl-imkien ma strumenti oħrajn ta' taħriċ bil-ġdid eh, u fl-istessin anki Erasmus eh, li provajna nużaw, nutilizzaw, għax u kolla u soluzzjoni oħra ġdida kontra l-qat, ċoħe il mobilita il-possibilità li wieħed jkun jista' jiċċaqlaq minn post tal-ieħor eh, mhux biss għax-xogħol imma anke għal studju. Mbagħad il-programmi taż-żgħażagħ. Mela dan l-isforz importanti kien pożittiv ħafna għax umbat mux biss aħna e permettilna li impoġġu iktar risorsi f'dawn il-programmi, ma anki pozittiv għalix mil-bidunet kellu eh, ġimil uh, minn uħ mod pozittiv ħafna. Eh, Kulħat kella kellu sensazzjoni li dawn huma eh, suġġetti eh, prioritari eh, li huma appoġġati mhux biss mill-Parlamenti ma anke mill-Kummissjoni. Dan l-isforz issa bħalissa qed jgħaddi mill-iktar fażi delikata tiegħu. Il-budget huwa magħluq u issa rid jiġi imwetta u allura rridu nagħmlu b'mod li dawn il- linji ta' budget isiru verament azzjonijiet li wieħed jista' jutilizza fil- fil-kamp. Eh, wara dan ismi ħina smajt il-prezentazzjoni il prezentazzjoni tal kollega Lavija għal budget tal-2013 u rajna li l-iktar problema importanti hija dik tal-ħlasijiet. Għax l-ikbar tħassib tiegħi bħala rapport tal-budget tal-2012 u li huwa budget li issa se jsir konkret u anki tiegħu ta' Giovanni Lavija li huwa l-budget tas-sena d-dieħla huwa illi, illi ma, ma narawx li l-isforz li għamilna aħna se jkun kollu ta' xej specialment meta wieħed jagħmel negozjazzjonijiet tal-ċifri u tal-impenji, speċjalment meta niġu biex nesprimbu riżultat illi huwa appoġġat mill-Parlament e votat maġoranza kwalifikata u nixtiequ li jkun strument utili. tħassib għal daqstant li dawn l-isforzi ma jkunux ta' xej eh, biex ma nħossux nuħna frustrati Eh, meta naslu mbagħad ġo bażi ma jkunx finanzjat. Da spiss jiġri bil-proġetti pilota u fil-fitħejjija għax ma dana jiġri speċjalment għax il-ċifri mbagħad ma jaqblux mal-programm eh, u mal-azzjonijiet. U din qed ħassib li naturalment jirrigwarda anki l-abus tal-istrument ta' eh, ċaqliq tal-fondi illi jista' jkun verament utli jekk E, verament jaqdi il-ħtieġa illi l-budget ikun flessibli e, għall-emerġenzi u għall-bidliet, però e, et ineħħi il-rwol tal-parlament meta mbagħad niġu għal biex jagħmel dawn il-linji ta' budget ta' xej. U aħna dak li rridu ngħidu fuq il-Kummissjoni huwa illi meta wieħed iqis dawn l-linji ta' budget speċjalment il-lifelong learning u l-Erasmus kienu deċiżi bħala prioritajiet meta għamilna evalwazzjonijiet mal-Kummissjoni f-negozjati li għamilna għax kien hemm possibilità kbira illi eh, dawn il-fondi jistgħu jiġu assorbiti u aħna ridna nkunu ċerti li dawn il-linji se jiġu verament tradotti f'azzjonijiet konkreti eh, illi eh, bat jisiru eh, eh, eh, impenji u nkunu ċerti li dan l-isforz se jiġi verament implementat matul l-2012. Grazzi. Issa, sur la via. Grazzi, President. Kif għattu fil-dibattitu ta' qabel u kif għalet anki il-kollega Francesca Balzani, Il-budget tal-Unjoni Ewropea, grazzi għall-impuls kbir li ħam il-Parlament, iddeċida li daħal iż-żgħażagħ fost il-prioritajiet politiċi tiegħu. Fil-ħin ta' kriżi, meta r-risorsi huma skarsi, irridu nippruvaw b'kull mod eh, nisfruttaw dak li għanna dispozizjon blaħjar mot u nortu fuq konċetti ewlenin, efficienza tal-ispiża u policies li juru illi għandhom verament valur mizjut Ewropew. Mill-2011 il-qoddim aħna għamilna aktar investimenti għaf favur ta' zaza, għax aħna nafu eh, x'diffikultajiet għandhom qudiemhom dawn iż-żaza f'dan il-periodu u għaliex nafu illi il-fondi Ewropej jista jaqdu ruol importanti fil-rkupru ekonomiku mod partikolari anki għal żlieda kontra l-qatt fost iż-żgħażagħ. Bħala rapporter tal-budget tal-2013 inqetaw biex niżgurakom li l-Parlament se jkompli il-ħidma tiegħu u jipromovu l-opportunitajiet ta' xogħol, taħriġ u jinvesti dejjem iktar fir-riċerka u fl-innovazzjoni. U sa waqt l-aħħar sessjoni plenaru ta' Strasburgu, kif diġa għadna, eh, aħna provajna l-guidelines għal-2013 u aħna sħaqna fuq iktar minn darba il-bżon illi nidedikaw sforz importanti, partikolari, għal soluzzjoni tal-problema tal għad fost iż-żaza. Għax iż-żaza huma l-iktar risorsa prezzjuża għad kabbir tal-Unjoni Ewropea mod ġenerali kif diġa għat anki drabi oħra, anki waqt id-dibattitu fil-plenarja, l-istatistika eh, li għanna fidejna huma verament tal-wax. Meta wieħed is li 25% ta' zaza eh, ma jaħdmux u fċerti pajjiżi naslu għal rata ta' għat fosti iż l luma iktar mill-40%. Il-Parlament eh, maġġoranza kbira stidnet il komissjoni mill abbozz ta' budget li se jiġi prezentat fil-25 ta' april, juża il risorsi kollha a dispożizzjoni biex inkunu nistgħu nejnu żgħażha ħalli jiżviluppaw ħiliet illi bihom ikunu jistaw jitħlu fil-suq ta' xol biex jgarantixu anki l-esperienza professjonali u ta' taħriġ biex ikunu jistaw jifacilitaw anki li huma jitħlu fil-xol. Zaza, e, tkabbir, ġdida kontra l-qat, e, u iktar e, stimolu għall-intraprizi. Dan huwa targets li aħna nixtiequ nagħtu għal budget tal-2013 bħala antidotu tal-kriżi biex inkunu nistgħu nerġgħu nqajmu l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea. Aħna rridu inħarsu lejn il-finanzjamenti u anke lejn il-perspettivi finanzjarji ta' wara 2013 aħna bħalissa qegħdin fil fażi inizjali tal-negozjat tal-approvazzjoni tal-afas multianwali finanzjarju imma diġa jider minn issa illi fir rapport aħħari illi ġiet adottati fil-Kumitat Speċjali eh, fil-Parlament, il-Parlament saħaq fuq l-importanza ta' finanzjament xiera ta' eh, talim, mobilità, zazah u taħriġ barra mill-miżuri eh, il-juma speċjali għas-suq ta' xogħol u tat importanza wkoll għall-inizjattivi Eh, Youth on the Move bħala milestone tal-EU 2020 u għalet ukoll kif dawn il-programmi destinati għazzaza lifelong learned u eh, anki tkelmet il-kollega Balsani fuqhom u kif ukoll anki Youth in Action u Erasmus jipprezentaw kost eh, spiża żgħira għal għal beneficjari u huma effettivi ħafna. Dawn il-programmi għandhom jinżammu u jissaħħu fl-istrateġija fil-qafas pluriennali li jmiss u għacċar li f'dan il-kontest l-azzjoni tal-parlament ħatkun skont il-linja li diġaġit eh, infasla ta' eh, kontinuità a favur tal-inklużjoni eh, ta' zaza Eh, fil-suq ta' xogħol għax ma nistgħux nippermettu illi problema kbira u gravi daqs din fuq il-livell Ewropew ma jkollix l-attenzjoni tal-attivitajiet tal-budget tal-Unjoni Ewropea kollha kemm Grazzi. Grazzi ħafna tal-follow-up eh, għal dawn il-miżuri kollha. Issa nixtieq ngħaddi għas-Sinjora Turen għax hija rapporter. Grazzi ħafna. Grazzi lill-ospiti u lill-kellima u anki tal-Komissjoni tal-li tkellmu fuq dan il-pont u tal-li din inizjattiva ġabit tal-qoddim. Jena naħseb li għad fost iżazah iħazza li dan il-komitat u nimmaġna anki ħafna nies oħrajn fl europa u ma mħazbin fuqom, u ilom mħazbin, imma f'jannar un bad ġit fil-ċentru tal-dibattitu politiku Ewropew. U dan huwa pass kbir u dim, għal daqstantem ħafna attenzjoni u sta nixtiequ nużaw il-momentum biex dana niġu għal azzjoni reali u flus reali li għadna nix. Jena u kol nishtiq nkun onesta fuq eh, l-ambitu tal-att tal-inizjativa tal-opportunitajiet ta' żaza Minnaħa tiegħi aħna nistgħu nagħmlu anki iktar u għacħar, l-Unjoni Ewropea ma tistax tiffissa kollox. Hemm mbagħad responsabilità tal-Istati membri, ma jien naħseb li nistgħu morru li hemm għax ma għax fil-fatt ma ma jisodisfax il-problema. U dinja pratikament ħaġa li rridu nirrealizzaw. Issa, e, ir-realtà mxie tiktar li lem l-opportunitajiet ta' zaza, ma l-Kunsill Ewropew u anki mm, bil-qad li dejjem qed jiżdied fost iż-żaza ħanna il-ċifri ġodda tal-Fond Soċjali u dan qed jikber dejjem u qed naraw li ż-żaza e, fl-Europa qed isiru dejjem iktar frustrati u qed jitilfu l-fiduċja fil-politika b'mod ġenerali u din hija ħaġa li rridu noħduha verament bis-serjetà. Għal dastant, erba affarijiet. U se fil-qosor imma erba affarijiet. L-ewwel waħda hija li n-nies kollha li huma eh, affettwati din il-Kamra eh, fuq il-għad eh, fost iż-żazah rridu jitkellmu fuq il-politiċi ekonomiċi. Għal daqstant id-DGG u l-Komissjoni rridu jitkellmu mal-kollegi kollha fl-ekfin u jew kull imkien fuq il-politika ekonomika. Ma nistax nitkellmu biss fuq il-provista, rridu nitkellmu anki fuq it-talba biex u l-impigi. U żazah din il-ġenerazzjoni ta' żazah din l-opportunità ta, ta, ta', din il-ġenerazzjoni jiddependi mill-policies ekonomiċi eh, pratikament, pratikament u dan rridu nifmuħ u rridu nsiru isibu dejjem iktar involuti f'din il komita biex u rridu nidiskutu kif nistaw nidiskutu u noħolqu policies ekonomiċi biex jibbenefikaw l żgħażagħ mux eh, f'ħames snin oħra ma' din is-sena. Il-tini e punt il-garanzija ta' żgħażagħ. Grazzi għall-Kummissjoni. Graz Eh, tal-li tkelmet fuq eh, il-pont ta' dan il-komitat li għanna bżon ta' garanzija ta' zaza fl-Europa. Dan huwa strument importanti eh, jista' jkun effiċenti żewġ istituzzjonijiet iridu jagħmlu ħafna iktar pressjoni fuq il-Kunsill. Il-Ministri tal-Impjegi u anki fuq il-kapijiet ta' stat huma ġew daqs iktar rib fjannar meta qalu ok, aħna se niżguraw li żgħażagħ li jitilqu l-iskola ma jkunux għata għal ftit xur biss dan kien it-test tal-konklużjoni tal-kursil, però mbagħad dawk li diġà huma qatt eh, qegħdin eh, eh, ċe aħna qegħdin nippruvaw nirsolvu problemi ta' dawk li sejtin u l-iskolessa ma' dawk li diġà huma qatt għal daqstant għanna bżon ta' kampanja ulterjuri, kullħat rrit jgħamil kampanja fuq garanzija ta' zaza. Hu għanna rridu ninaqdu fl-imkien biex namlu kampanja komuni. Tilet punt rridu nikkonsidraw, dan mhuwiex prezenti fil-rapport, pero jħagġa li nixtieq insemmija xorta, eh, hemm bżonn rridu ndaħlu għad anki din fid-diskussjoni li l-iktar strument eh, b'saħħtu qawwi f'dawn il-ġranet huwa il-policies ekonomiċi u l-magni u s-semestru Ewropew affarijiet oħra u għal dast għal din raġuni rridu illi il-qatt fost iż kollu posta post hemmhekk u nixtieq li jkun hemm sottomira eh, fl-istrateġija 2020 irid ikun hemm mira speċifika għal zazah li rridu naqsu il-qatt fost iż sa 2020 u l-istati membru mbagħad eh, ikunu jistaw kull sena għaf fil-punt tagħhom. U mbagħad l-raba punt il eh, Eh, eh, internati ta' kwalità, eh, taħriġ ta' kwalità. Jiena naqbel illi l żożija qed iżgħażagħ qed isiru forza ta' xogħol mingħajr drittijiet u aħna dawn l-internati mhumiex terribli, jistgħu jkunu verament utli, però jridu jkunu regolamentati u din hija ħaġa li rridu niġġieldu għaliha u l-Komissjoni nixtieq ngħid li għandna bżonn mhux biss ta' dokumenta ħidma, hemm bżonn illi dana jisir konklużjonijiet tal-Kunsill, komunikat kemm tistgħu tamlu, kemm tistgħu taħdmu, din hija ħaġa urġenti għandha ssir mill-aktar minni possibbli. Forsi l-ewwel dokumenta ħidma ma' immedjatament wara xi ħaġa aktar konkreta. Għal daqstant jiena biex nagħlaq najt li dan huwa tajjeb imma mhuwiex biżejjed u rridu ikollna inizjattivi iktar irridu nimplementawhom u rridu niffinanzjawhom biex inkunu nistgħu anki eh, il-rapporters tal-budgets jikonu jifmu u anki mistaqsija għal-jom anki jitkun ma nafxek kux se jkollhom possibilità illi jirrispondu sur la vija. Kem tistenna illi inti tista eh, iżid il-budget illi huwa allokata zaza. Naf illi huwa eh, titoli differenti, fondi differenti, naf li huwa ISF, e il-lifelong learning, fondi differenti, ma inti għandkom ambizjoni biex ittellaw iżidu il-fondi eh, allokati a zaza u kemm jiena nishti eh, verament ikolli risposta fuq dan. U minnaħat tal-Kummissjoni ma nafx tistgħux rispondu anki di il-task forces qegħdin eh, eh, jippruvaw jerġgħu jallokaw ċerti fondi. Dan huwa approċċ eċċellenti, jiena joġobni dan il-kunċett biex niżguraw illi qed jiġi użat. Imma dawn il-flus minn fejn se jittieħdu għax dan mhuwiex flus ġodda minn fejn se jiġu ma ġifieri dawn il-flus. Mm, u t-tieni punt se jkun hemm anki rakkomandazzjonijiet ta' policies minn dawn it-task forces għax din hija ħaġa importanti u nixtieq nkun naf anki f'liema direzzjoni forsi dawn ma tistax tajdu. U dan huwa kollox għalissa. Madam Angelini. Sur Gutierrez spero un bat eh, Signora Angelini. Perché yo, yo no soy tan optimista ni siquiera con... Grazie, signora Presidente, io President. Jena minix ottimist. Daqsek. Daqs xi kollegi illi tkellmu. Abli dal-ħodu. Minn minn bdejna nitkellmu dwar il-qat fost iż-żazax Għall-ewwel darba l-inqas aħna qegħdin naraw miri speċifiċi jew metodi speċifiċi biex nippruvaw insibu rimedju. Iżda jiena naħseb illi m'hemmx ambizzjoni u m'hemmx ċarezza fid-dibattitu. L-ewwel ħaġa li rridu ngħidu hija illi aħna qegħdin nibdew tar wisq. Qegħdin nitkellmu dwar din il-problema U bejn li nitkellmu dwara u li nagħmlu xi ħaġa hemm ħafna żgħażagħ illi qegħdin isibu ruhom f'sitwazzjonijiet terribbli. Il-fatt illi dan id-dibattitu qed jitwettaq issa fih dan il-Parlament Ewropew u il-Kummissjoni qed tipprova tfassal strateġija issa, naħseb illi huwa tar twisq. Hemm żewġ frames li jridu nindirizzaw huwa minnu illi l-ewwel qabel kollox il-kriżi u s-sitwazzjoni ekonomika li qed ngħixu fiha tagħmel l-affarijiet aktar drammatiċi u iġġenna nħossuna biex aħna nagħmlu xi ħaġa dwar il-qatt fost iż-żgħażagħ. Iżda l-qatt fost iż-żgħażagħ huwa darbtejn akbar mir-rata ġenerali tal-qatt. Apparti minn hekk, sena wara sena, il-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-persuni li huma impjegati qegħdin imorru għall-lar. naraw illi x-xogħol taż-żgħażagħ qed jisir dejjem aktar każwali jina mħasseb dwar l-isfond ta' dan kollu. Aħna qegħdin il-koll nejdu illi rridu namlu xi ħaġa biex intejbu l-impjegabilità ta' żgħażagħ biex niġildu l-qat fost iż-żgħażagħ iżda fid-dokumenti tal-Kummissjoni ma jiena ċej dwar impjiegi ta' kwalità għaż-żgħażagħ. Jiena naqbel li hemm problemi dwar it-taħriġ hemm denominatur komuni kif għal rappreżentant tal-Kummissjoni fejn ħafna persuni jitilqu kmini mill-iskola u għalhekk ikun eh, hemm eh, jsiburuhom qiegħda hemm rabta bejn nuqqas ta' taħriġ u nuqqas ta' post tax-xogħol jiena mħasseb illi aħna ma nitkellmux dwar il-kundizzjonijiet tal-suq tal-impjiegi. tal suq tal impjiegi x'tip ta' salari wieħed ser jirċievi, x'tip ta' kontribuzzjoni soċjali li taħallas u ser jieħu, xiflu ser jieħu meta jingħata sensja rridu niżguraw illi ikonna kundizzjonijiet deċenti meta żgħażagħ jissieħbu fis-suq tax-xogħol. Il-messaġġ tagħna jrid ikun illi kull xogħol mhuwiex tajjeb. Mhux kull xogħol huwa tajjeb u għalhekk irridu nibatu Messaċ, messaċ illi iż-żazah mandomx għalfejn ikollhom jażlu bejn id-drittijiet tagħhom u posta xogħol. Fondi Ewropej, budgets Ewropej ma jridux ikun qegħdin jiffinanzjaw kull tip ta' xogħol. Askapitu ta' kollox. Jiena naħseb li l-Kummissjoni flimkien ma' l-grupp ta' esperti miex daqshekk ċara dwar xiex qed jitkellmu preċiżament. Is-Sinjora Torinen staqsiet jekk hemmx kundizzjonijiet attwali li qegħdin jiġu posti fuq dawn is-sitta jew seba' pajjiżi li għandhom rata għolja ta' qatt fost iż-żgħażagħ. Qegħdin nagħmlu pressjoni biex jilħqu ftehim. Għaliex dan huwa denominatur komuni dawn il-pajjiżi ngħidulhom illi iridu jibdlu ta' taħt fuq is-suq tax-xogħol tagħhom jiena naqbel Memx riforma waħda illi ser toħloq il-posta l impiegi Dak li ser joħloq l impiegi huwa it-kabbir. Iżda ir-riforma tas suq tax-xogħol sejra tagħmel kundizzjoni fuq it-tip ta' xogħol illi jinħolo, il-kwalità, id-dritt illi wieħed bih jissieħeb fi suq ta' xogħol u jitlaq mis-suq ta' xogħol. Nixtieq il-Kummissjoni tgħidilna jekk hemm jekk hemm xi kundizzjonijiet politiċi illi qegħdin jiġu imposti f'dawn it-taħdidiet illi huma qegħdin jagħmlu. Fejn anka persuni fil-pajjiżi konċernati mhux qed jiġu marfa dwar dak il qed jiġi diskuss mill-Istati Membri u l-Kummissjoni. Apparti minn hekk dwar l-scholarships, il-boros ta' studju, jiena naqbel ma' dak illi ġenerazzjon preker għalu, iġifiri li irdu namlu xaħġa għawnek. Mhuwiex tajjeb illi żgħażagħ illi ġew imħarġa. U ġew imħarġa bi flejjes pubbliċi huma permessi illi jissieħbu fis-suq tax-xogħol permezz ta' apprendistati huma jħossu li huma ġenerazzjoni imwarba illi tagħmel biss xogħol każwali, xogħol ta' natura każwali. Qed ikonna nħallsu dejjem aktar kontribuzzjonijiet jekk iridu pensjoni diċenti. Il-kundizzjonijiet li fihom jaħdmu il-persuni mhumiex tajbin is-saħħa u l-kondizzjonijiet tal-post tax-xogħol mhumiex tajbin hawnhekk. Iż-żgħażagħ qed ikollhom jagħmlu dawn l-impjiegi każwali u qed iżidu l-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali tagħhom u għalhekk il-ħajja tagħhom mhux se tkun aċċettabbli fil-ġejjeni u mhux se tkun xi ħaġa daqshekk sabiħa u din mhijiex aċċettabbli. Sinjura Angeli l-imba tiss-sur serkas Jekk ġabkom żommu fil-qosor għax batterdu naddu l-kelma l mistiedna tagħna, Signora Angelilli. Grazzi, President l-ewwel qabel kollox għall impentijak u tal-komitat kollu illi qegħdin issegwu b'attenzjoni kbira dan is-suġġett. Jiena apprezzajt ukoll il-ħin illi fih din il-Kummissjoni, dan il-Kumitat qal li sejjer e, jippreżenta mistoqsija orali l-Kummissjoni ftit wara l avvis tal Kunsill Ewropew ta' 30 ta' Jannar. Jiġifieri hija ser tistaqsi l-Kummissjoni dwar kif ser tippjana mill-ġdida dawn it-83 biljun euro ta' fondi mhux minn fuqha u li għandhom jiġu allokati għal ġlieda kontra l-qat fost iż-żaza, hun tamaw illi inkomplu kifet inti fil-bidu, inkomplu naħdmu id fit, iġifir inkomplu nżommu taħt kontroll il-proċedura, il-proċess leġislattiv, il-proċess ta' deċiżjonijiet u l-ewwel qabel kollox illi nieħdu sem f'dan il-proċess ta' teħid ta' deċiżjoni huwa ta' siwi illi l-Parlament jaħdem mal-Kummissjoni u importanti wkoll li nsegwu il-ħidma tal-Kunsill mod partikolari tal-Istati membri qed naħseb pereżempju dwar din it-task force illi qed tinvolvi tmien pajjiżi fejn il-qatt fost iż-żgħażagħ huma eh, huwa l-aktar oli. Ma huwa interessanti wkoll li nsegwu il-ħidma ta' din il-round table ta' dawn is-seba' pajjiżi li jinsabu f'sitwazzjoni kritika u importanti illi ninvolvu lill-laqdiet, anke l-rappresentanti ta' laqdiet tal imprendituri għaliex irridu nwettqu mekkaniżmu ta' parteċipazzjoni u kol ta' kollaborazzjoni ta' dawn id-deċiżjonijiet. U importanti u kol illi nisimaw l-żazax u inġelu li l laqdit ta' zaza jieħdu sehem f'dan il-proċess ta' deċiżjoni. Għandi mistoqsija waħda lill kummissjoni Il-Kummissjoni kienet qed titkellem dwar konsultazzjoni. Ma fimx jekk intemmiġ din il-konsultazzjoni u inkella jekk għadix għaddejja, grazzi. Il-Kummissjoni tkun tista' twieġeb? Iżda l-ewwel għandna l issur Serkas. Grazzi, nixtieq nagħti merħba lil mistiedna tagħna dal ħodu Jina ser nifoka fuq il-Kummissjoni Ewropea, ma nistax noqgħod nistaqsi mistoqsijiet lil kulħadd. Għandi żewġ mistoqsijiet, u se nispjega li x'ser nistaqsihom dawn. L-ewwel net il-grupp tiegħi l-SND irid illi jkun jaf x'qed jiġri fis-seba' jew tmien pajjiżi lil minżaru u xqalu lil rappreżentanti lil kummissjoni jiena nixtieq li dan ikun bil-miktub. Ma rridux illi nieħdu nofs miżuri hawnhekk. Il-Parlament għandu jkun parti integrali minn dan il-proċess. Aħna suppost konna voluti diġa mill-bidunet u mhux qegħdin nidħlu issa f'nofs triq. U għalhekk Nixtieq bil-miktub lil min kellimtu intom f'dawn il-pajjiżi u xettu lil xulxin. Forsi battu xi dokumenti lil dawn il-pajjiżi u l-Parlament għandu dritt illi jkun jaf u l-grupp tiegħi qed jeżerċita id-dritt illi jkun marraf dwar il-pariri li jintom tajtu lil dawn il-pajjiżi konċernati. It-tieni mistoqsija il-Kummissjoni. Hija lesta li tara biżejjed flessibilità li turi bizzej flessibilita u tibdel l-ideja tagħha fid-dawl ta' dan l-eżerċizzju jew inkella din hija xi ħaġa kosmetika biss. Tagħmel dan biex tidher. Il-Kummissjoni l-esta illi tibdel meta xi ħadd jgħid li 7 miljun persuna fl-Ewropa illi mhux qed jistudjaw, mhux qed jaħdmu u ċifri kollha jgħidu li aħna qegħdin nonfqu 3 miljun euro fuq studju dwar iż-żgħażagħ u 4 miljun fuq l-SMEs. Lil dawn iż-żgħażagħ stajna nagħtuhom euro kull wieħed dawn il-flejjes. Jien naħseb illi il-marda hija grav immens u r-rimedju mhux daqshekk tajjeb. Huwa dajjef immens ser ikun hemm rakkomandazzjonijiet wara li jispiċċa dialogu dan dialogu li intom semmejtu. Eh, għazzazax ser ikun hemm xogħol ta' tħejjija, ser nitalmu minn dak li qed jiġri u intom għattu li imbagħad ser toħorġu bir-rakkomandazzjonijiet tagħkom. 3 miljun euro ġew imwarba għazzazax bħala inizjattiva ta' imprenditorija. Jina naħseb illi miljoni ta' Ewropej jemnu illi dan huwa biss kliem fieraħ speċjalment fid-dawl ta' traċedja bħal din. Din mish, dan mhux xi riex influenza li tista' tikkuraħ b'aspirina, ma dan huwa każ ta' pneumonia. Ma nistawx insibu tal fl-affarijiet b'rakkomandazzjonijiet biss. Għandkom il-flejjes. Iżda bħalissa n nies mhux qed jitħallew iżidu il-sem pubbliku tagħhom għaliex huma qed ikollhom innaqsu l-programmi soċjali kollha tagħhom. U għalhekk ejjew ma jkollniex daqshekk pariri mingħand il-Kummissjoni imma ikollna għajnuna fil-verità. Sur Thomas Mann, grazzi tassew, jiena nista' nsegwi dak illi minn dak illi għadni kemm smajt lant Alessandro. Irridu niżguraw illi aħna ma noqogħdux nivvintaw programmi ismijiet ġodda imma ta' bilħaq nkunu nfissru xi ħaġa bihom jekk ikonna din l-inizjattiva l-opportunitajiet ta' zaza, jekk jekk nibdlu xiftit l-akronomu jista' jiġi ġoj dan l-akronomu. Flok I o Y u din tkun xi ħaġa sabiħa. Imma kif nistgħu nibgħatu l-messaġġ li żgħażagħ għandna l-inizjattiva Youth on the Move, din l-inizjattiva l-opportunitajiet taż-żgħażagħ l-affarijiet qed isiru mħawda. Ma nafux xem wara dawn it-titoli. X'miżuri ser jittieħdu fil-verità, jiena naħseb li din hija ħaġa importanti immens. U dan iwassalni għattini punt, punt li għamletu s-Sinjura Turinen u koll. Jina, kelli l-istess mistoqsija. Iġifiri, kif nistaw nizguraw illi garanzija Ewropea għazzaza mhux ser tkun klim fieraħ biss imma ta' bilħaq ser tfisser xi ħaġa fil-prattika. Rridu niżguraw illi iż-żgħażagħ li ma jkomx taħriġ li ma jkollhomx taħriġ vokazzjonali ferba xhur ikollhom opportunità illi isibu post ta' xogħol fil-prattika dan kif jista' jitwettaq, kif jista' jaħdem fil-prattika. It-tieni mistoqsija dwar il-Fond Soċjali Ewropew. Inti biex jiraq b'raġun semmejt il-forum ta' Zaza. Jina ħdimt tajjeb ħafna ma' din l-organizzazzjoni fl-imoddi. Imma din mhix kwistjoni illi nġibu l-flus biss imma napplikawhom b'mod effettiv dawn il-flejjes biex ikollna xi tip ta' impatt. Kemm għandna appoġġ mill-Istati Membri hawnhekk? biex nużaw il-Fond Soċjali Ewropew biex innaqsu ir-rata ta' tluq bikri mill-iskola. Kif nistaw nizguraw li żgħażagħ ma jħossuhomx esklużi imma integrati? Kif nistaw niksbuh dan? Kif nistaw niżguraw illi familji illi m'għandhomx sfond ta' privileġġ edukattiv jiżguraw illi u liedhom ikunu jistgħu jattendu l-iskola u jirċievu edukazzjoni xierqa. Irridu niżguraw illi żgħażagħ fl-Ewropa jħossu li aħna narrieda illi nibdlu l-affarijiet għall-aħjar jekk aħna kapaċi nagħmlu dan Mela allura jiena eh, sodisfatt b'risposta bil-miktub minn għandkom jekk ma tistgħux twiġbuni llum. Żguraw illi ta' bilħa niksbu riżultati xi ħaġa illi nistgħu narawha bajnejna, grazzi. Grazzi tassew, jiena nixtieq ngħid kelmtejn ukoll. Imbagħad nistaqsi lil mistiedna biex iwieġbu, iwieġbu ser ikollhom żewġ minuti kull wieħed. Ewwel nett. Illum wara nofsinar ser inkunu nistgħu nitkellmu ma' trojka. U għalhekk għandna mhux ħażin mistoqsijiet għal jom Iżda, jekk naraw l-istrateġija tal-Kummissjoni Ewropea fiħdan il-qafas legali illi għanna aħna fiħdan il-Kunsill, naħseb li hemm żewġ żbalji hawnhekk. Qegħdin nitkellmu dwar it-kabbir bħalli kieku ma ġara xejn. Rajna il-ċifri ta' tkabbir għad deċenji illi għaddew ta' tomna Sinjura Morilon, u daw ser jibqaw jonqsu aktar ma jgħaddi żmien. Aħna nistgħu nimitaw it-tkabbir ta' ċina ma naħsibx jekk ma natux kwalifiki, jekk ma natux abiltajiet. Jekk nippruvaw niksbu finanzi faċli għal kumpaniji li xorta sejrin band oħra. fit-Trattat ta' Lisbona f'artikolu 9 hemm xi ħaġa li aħna dejjem irdu insemmuha, jiġifieri għandna obbligu illi ntejbu l-użu tal lodo tal-politika illi aħna għandna għad disponibilità tagħna biex niżguraw illi l-impjiegi u l-koeżjoni soċjali jingħataw priorità. Din hija xi ħaġa li qatt ma saret U f'dan l-abbozz ta' trattat il-ġdijt li sejjer jiġi negozjat, it-kabbir jider bħala it-total tal-politika ta' serita kollha li kellna sissa huma ma jsemmux politika xirqa tal-edukazzjoni. Din suppost għandha toħroġ mir-responsabilità tal-patt ta' stabilità u tkabbir. F'din is-sitwazzjoni ninsabu bħalissa. Fil-periodu preċedenti kena rati ta' tkabbir ta' 2% u għedna li dan kien seri wasar għal ħolqin tal-postijiet ta' xogħol. Jekk naraw it-bassir ta' tkabbir tal-Kummissjoni taħsbu li fl-10 snin li ġejjin ħajkun narata ta' tkabbir ta' 2%. Tistgħu twiġbuha din il-mistoqsija kif ser noħolqu postijiet ta' xogħol għażażaħ binqas minn 2% ta' tkabbir. U anke brata ta' 2% ta' tkabbir jekk naraw il-perjodu preċedenti 2%. Pala rata ta' tkabbir ma kienx bizzejed biex noħolqu l-postijiet tax-xogħol. Hemm punt ieħor jekk naraw l-isfidi li għandha l-Unjoni Ewropea qudiema l-ikbar sfida hija l-kapaċità tagħna illi aħna nagħmlu innovazzjoni. Mhux biex nibdew inkunu bħal Ċiniżi imma biex ikonna ċertu li ċertu ammont ta' kompetittività fid-dinja tal-lum. L-aħjar garanzija għal strateġija ta' innovazzjoni hija illi jkollna iż-żgħażagħ illi jaħdmu Aħna ma rridux li l-persuni anzjani, persuni ta' ċerta età li jkunu fis-suq ta' xogħol, imma li żgħażagħ irridu. Skużawni qed ikolli nerġa' nirrepeti dan, imma jekk nibdew fuq siħ ħażina ser ikonna idejat ħażina ser ikonna soluzzjonijiet ħażina. Forsi il rapporters tal-budget jixtuq jitkellmu fil-qosor 30 sekonda. Fi 30 sekonda aħna nitolbu skuża għaliex ser ikonna nitilqu tnejli aħna li xanna laqa ma' Ministru Taljan u ser ikonna naħarbu. Xtaqt inwieġeb il kollega Turenin illi talbet dwar eh, talbet x'riżorsi aħna nistgħu nużaw għal programmi favur ah, l-impjiegi fost iż-żgħażagħ. Fil-25 ta' April ser naraw xi proposta ser tagħmel il-Kummissjoni fir-rigward tal-qafas leġislattiv u dan ser jgħidilna x'taħseb illi jistgħu jkunu l-assorbimenti fil-linja tal-budget, fil-linji differenti ta' budget. fil il ta' din il-proposta jidher biċ-ċar illi kif għamilna sena ta' qabel aħna bizna l-abbozz ta' budget, fil proposta tal-Komissjoni, u bizna f'ħafna linja differenti li jaqbel maħom il-parlament, per eżempju lifelong learning, l-Erasmus u l-programmi favur l-SMEs. U għalek jina naħseb li anka din is-sena ser nipruvaw nifukaw il-massimu ta' rizorsi disponibli skont il-marġni se nifukaw fuq dawn il-programmi li aħna nħossu li huma ta' priorità għal budget tagħna. Grazzi ta' sew. Kważi 30 sekonda. Is-sena ngħaddu l-mistidna tagħna. Nibdew minn wara, nibdew Mr. Serrotti u mux iktar minn zewġ minuti. Iva ħanżon fil-qosor, Sr. President, biex nirreġiċel dak li ntqal, li rrit najt u li zazax fl-opinjoni tagħna ma l-ewwel vitmi ta' xogħol mod kif jaħdem fl-Ewropa. U għal daqstant nasbu li huwa importanti li l-livell Ewropew nafu li eh, u għamamur minn swieq ta' xogħol differenti u dak li inkludejna fil-dokument tagħna huwa importanti sabiex jiżgura illi l-forum differenti ta' impiegi eh, ħeġġu lil min ħadem sabiex ħadmu l-iżżasax. Sfortunatament dan għadhom mhux il-każ Naqbel ma' miegħek sur Sinjura President u oħrajn fuq l-importanza nifukaw fuq it-toroq għal tkabbir, innovazzjoni, riċerka u taħriġ huma punt importanti u anka l-kapaċità tagħna illi ikonna aċċess għal swieq ġodda. Dan huwa essenzjali wkoll. Barra dan, naħseb illi sabiex niżguraw solidarjetà bejn ġenerazzjonijiet illi semmit bħala mira, mira varita ħafna, bżonn naċċettaw f'kull livell illi sistemi soċjali hemm bżonn ikun adottati għal tibdil soċjali u ekonomiku dan it-tibdil qed iseħħ u naħseb illi l-unika mod kif is-sistema tagħna tkun sostenibbli billi nikkonsidrawha f'kull stadju u u ma waqfux it-tibdil u dan u dibattitu li għandna palissa fuq ir-ristrutturar u da se jkollna pożizzjoni definittiva fuq dal-kwistjoni. Iwa il-flessibilità għana u dim tibdi li ħajtina l-opportunità jiet li għana bżon. L-erba mis-sidna tagħna xtaqt ngħidilhom li aħna ħejjejna stqarrija b'risposta l inizjativa tal-Kummissjoni b'riżoluzzjoni li se tkun votata mill-Parlament Ewropew. Jekk hemm punti speċifiċi li taħseb u li nistgħu nqajmu f'din risposta l-Kummissjoni, aħna lesti nieħdu u ninkludu kommenti ta'kom. Għaliex dawn jistgħu jkunu utli ħafna fl-iskambju ta' opinjonijiet. Kellim miss? Erba punti. huwa il-Forum Ekonomiku Dinji li klassifika pajjiżi f'termini ta' kompetittività. L-iktar pajjiżi kompetittivi mhumiex Bangladesh u Ċina, imma l-pajjiżi nordiċi blola salari, blola rata ta' trade unionizmu, għal daqsamt flessibilità ma toħloqx impiegi. U kif qalet Njura n bżon naħdmu fuq il-provista, differenza bej situazzjoni Ewropea u dik Amerikana, Umma kbar, differenzi kbar bej żewġ situazzjonijiet għandna dawn il-subtargets għat il-programm Ewropa 2020 u tajjeb li dawn il-miri namlu għam iktar speċifiċi u konkreti. Ovvjament, il-Parlament għandu jkun ikkonsultat, imma l-imseba soċjali f'kull stat membru inklużi saza għandhom ikonu konsultati u informati fuq dawn l-inizjattivi kollha. Jena nishtiq nara x-sej jsir fl-istati membri u s-serjinat. anka mal-komitatijiet issi jesen kunu għetni niformla pozizjoni definittiva. Sur Porcaro, grazie ħafna, xtaqt nirrepeti ħut mill-kustjonijiet illi jissemmew, u li huma importanti ħafna lina. U net, il-fatt, il-ma nistawx nindirizzaw kustjonijiet għandu xaqsu ma l-impiegi jekk ma nitrattawx il-kustjoni tal izvelop li għanna nindirizzaw b'mod integrat, għal darbohra nisħa sub għansija tal-Eżazazar għandha tkun għal-Zazax kollha għandna jkollna eh, Genzija Ewropea għal u tajab il-dal-Komitat qed jappoġġa din l-idea, qed irrisaqqa qudiem il-Kummissjoni jsaħħaħ l-idea wkoll il-komunikazzjoni tal-Kommissjoni għandu tkun segwita minn diskussjoni kif, kif normalizzaw sikurta soċjali u networks ta' sigurta soċjali fl europa Din l-opportunità ta' deb sabiex ikonna koordinazzjoni aħjar tal-politika tagħna nata xogħol politika kommerċali u l-aħħar mhux l-inqas Is-semma diġa naħseb illi hemm bżonn ftehim ġdid għal żgħażagħ fl-Ewropa. Xi ħaġa illi ħad tkun iktar ambizzjuża mill-pakkett ta' programmar mill-ġdid ta' flus li ġa huma disponibbli. Bżonn naqdu l-forzi tagħna u niżguraw tip ta' think tank fejn ngħidu din waħda mill-prioritajiet politiċi tal-Ewropa irridu eh, nkunu flessibli kemm jista' jkun u rridu xi tip ta' proposta ġdida illi tindirizza kull kwistjoni u tpoġġi fil-qalba tagħha x'għandu jkun żvilupp Ewropew għas-snin li ġejjin. Grazzi. Grazzi. Florence Mary għandna żewġ minuti. X'taħseb dwar il-Garanzija Ewropea li qed eh, Dan si għazzaza ħanzi li jissemmit. Għaxana l-impressjoni proposta tal-Komissjoni mux daqs segwa li da daqs kem konnet nistennew. Tinteressani il-paga minima fuq livell Ewropew. Hemm differenzi importanti, pajjiżi differenti, rati huma differenti minn xulxin varjaw hemm pajjiżi li m'għandhomx paga minima, għal daqstant naħseb li dan ikun punt ta' tluq tajjeb. Għaliex l-lin minn kwistjonijiet ta' tluq bikri mill-iskola u qatt tajjeb li jkollna paga minima żgħażagħ kollha. Issa, naħseb illi kellna żieda fl-arfin brabta mal problema tista tara li jem forum ġodda ta' protesti, qed jiffurmaw ruħam għandek il-grupp tal-indignados u għandek movimenti oħrajn ukoll li qed jitfaċċaw. Rajna il-ħula ġodda jiġu formati hemm movimenti kontra awtorità statali xi ħaġa illi qiegħda tiżviluppa fl-Ewropa, ma l-Ewropa hemm bżonn timxi ma dan il-moviment demokratiku. Dan huwa esperiment eh, autentiku fid-demokrazija. Hemm bżonn neżaminaw mill-ġdid is-sistemi ekonomiċi tagħna huwa dejjem aktar ċar il-istituzzjonijiet finanzjarji għandhom setat b'saħħithom ħafna wara id-dinja politika li naraw bajnejna. Grazzi ħafna tal-li eh, stedintni hawnhekk illum huwa importanti il natu ġejjin li iżazax tagħna. Sabiex is-sitwazzjoni ħażina ma tkomplix kax aktar. Hemm ħafna xi sirat, grazzi. Grazzi ħafna. Għam messaċ l nistan għaddilkom f'dan l-istadju. bħala mara l mod kif tindirizza kwistjonijiet ta' drittijiet tan nisa u li nisajħdu l-inizjattiva. U l-istess għazzaza. Pero, intom għadkom min jappoġġakom fil-ġrida ta'kom. Naddu sal-kommissjoni, zaċ minuti. Grazie ħafna. Fil-qosor fid-dawl tal-prioritajt ta' Sinra Durinen, l-approċ globali iva u hija risposta, forse ma konċar ma t-tkellimt qabel, t nitkellmu fuq politika soċjali u politika ta' impjiegi dan huwa parti minn aġenda aktar wiesa li provajna niftħu permezz ta' proposti u dokumenti illi se nkun qed nissottomettu fix-xahar ta' April. Naħseb personalment illi għandna nevitaw illi ninqabdu f'morsa ta' loġika ta' target group privileġġat. Uħuż għalunna titkemmu fuq zazah, ma xnajdu fuq eh, l-anzjani, fuq f'gruppi vulnerabli, għanna bżon ħaġa ktar ġenerali ta' politika soċjali, kollox għandu jkun imqijat f'perspettiva wiesa fejn norbtu politika l impiegi ma' politika xogħol. Il-Kommissjoni wkoll qalet il riżultati tal-implementazzjoni tal-inizjattivi se jkunu ankrati fis-semestru Ewropew. U għadam il-prioritajiet se jkunu rekomandazzjoni indirizzati lill-Stati membri l-stati membri li qataw lura fil-ġlida kontra l-qat fost iż-żaza u li nerġaw nimpjegaw iż-żazax fuq l-informazzjoni, m'hemm l-ebda problema hawnhekk. Dak li qed jiġri bħalissa kif għadd u li qed nitkellmu konsistentement mal-istati membri relevanti. Kif diġà rapport eh, mid-term u għales ma l-ebda problema illi dawn id-dokumenti namilom disponibbli għal membri tal-Kumitat tiegħek, Signor President. Aħna ma l-ebda problema ta' trasparenza fuq daw il-kwistjonijiet membri tal-panel ġaqalu dan u jiena nistinajt ukoll li aħna dejjem l-tqajna ma' żewġ naħat tal-industrija li huma parti integrali fid-dialogu bejn il-Kummissjoni u l-Awtoritajiet Nazzjonali. Fuq mistoqsijiet iktar speċifiċi issa. Dokumenta konsultazzjoni u l-karti ta' kwalità għal korsiet ta' taħriġ. To skip to English et eh, de remercier infiniment les Grazzi l-interpreti li akkompanjawna. Niskuża ruħi imma l-interpreti għadu wara l-ħin ma tistaw titkellmu bl-Inglis. Ma tistax id-dum għal 10 minuti imma.